Uh, it is co-hosted co, uh, with the uh, Econ Committee. Din hija xi ħaġa li hija ospitata b'mod konġunt mal-Kumitat Econ, il-Presidenza Taljana verament jixtiequ li jaraw ċertu riżultati qabel it-tmiem tal-mandat tagħhom. U aħna verament lesti li ngħinuhom b'dan. Iżda biss jekk eh, tkun sejra direzzjoni tagħna. l parlament għandu numru ta' kwistjonijiet l-ewwel net ir-reġistru pubbliku għal sidin e, nafu li din hija problema, nafu li hemm stati membri li mhumiex daqshekk akkaniti fuq dan, iżda mbagħad hemm stati membri oħra li huma pożittivi. Il-Kunsillat trid jifhem anzi, tajt il-kellima. Għan formula bħala xewqa minna ħatana. Aħna għadna qed nittamaw li l-Kunsil jifmu jisibu mod kif joqorbu lejn il-pożizzjoni tal-Parlament. Il-Parlament vota favur reġistru pubbliku reali 640 vot eh, favur, ġifiri din xaħġa ħaġa nista' il-pożizzjoni tal-Parlament hija verament qawwija. Issa, dwar il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili huwa importanti li niproponu linji qawwija ħafna fuq il-ħarsin ta' data fuq il-livelli differenti fil-file għal-livell tal-klient, tal-obliged entity, il-banek, il-casinos, etc. u l-autoritajiet. Jider li hemm ftehim aħjar ta' dak li aħna nixtiequ issa, kemm fuq livell ta' kummissjoni kif ukoll ta' kunsill U issa bil-Kummissjoni Ewropea l-ġdida qed isir l-aħħar ċaqliqa minn Marked Lay Justice. Għalhekk issa taqa' taħt il-Kummissarju Jurova. U din hija ħaġa forsi tista' tgħinna dwar il-ħarsin tad-dejta. Uh, let me see. We, we slightly Palma tistgħu taraw, tkellimna u kemm xejn fuq kwistjoni interessanti għal membri tal-Parlament Ewropew, jiġifieri dawk li huma esposti politikament. Il-bira tkellimna fuq dan il-punt biex naraw kif nistgħu nirintraċċaw dawk li huma n-nies esposti politikament u l-Parlament kien ivvota favur li jkollna viżjoni pjuttost dejqa mhux toqgħod tagħmel rintraċċar tal-arblu tar-razza kollha miegħek. U għalhekk nixtieq ngħid li l-Kunsill mhux qiegħed magħna fuq dan il-punt palissa u għandna wkoll il-kwistjoni miftuħa dwar xinuwa pep domestiku huwa inti ġifiri persuna sposta politikament pep jew xi ħadd ieħor fl-istati membri. Però rnexxielna insibu triq il-qudiem fuq dan il-punt. Però kollox għaddu pendenti. Ħankomplu t-taħdidiet biex bekk naslu mill-aktar fis possibbli għal-riżultat manni xaġla dejjem jekk ir-riżultat eh, ikun għaddu ma nkisibx. Tajjeb, jgħid il-President, mbagħad indaħħal anke lil-lana, nota fuq trialogi dejjem isiru wara l viżi tal-President kollox jisu ikun maġġel u kważi ma nkunx iridkom tikkommentaw. L-iktar ħaġa kritika li nagħmlu din u għalhekk hija parti mill-seta leġislattiva tagħna u dan qed ngħidu għall-membri l-ġodda min jixtieq jitkellem anke r-rapporters li qed jagħmlu x-xogħol u anke ko-rapporters dan il-każ Timothy qed jaħdem fuq dan it-trialogu wkoll u jien ukoll bħala president din l-opportunità għalikom biex u l-mistoqsijiet tagħkom. Żommu dan f'moħħkom jekk joġobkom. Issa għandna għandha mistoqsija. Iva nixtieq nirringrazzja lil Judith u r-rapporter Sur Karens u l-korrapporter għax xogħol siwi li wetqu, iżda nixtieq nisħaq ukoll li ħriġt pjuttost imħasba mit-trialogu l-bieraħ għalix ta' fuq il-kwistjoni kruċjali tal-aċċess pubbliku għal reġistru fuq is-sidin eh, beneficjari qed nara reżistenza min-naħa tal-Kunsill minkejja l-isforzi li għamlet il-Presidenza Taljana. Qed nara li hemm kwistjoni teknika li probabbilment tista' tingħeleb li hija l-interkonnessjoni tar reġistri differenti u sistemi ta' reġistrar differenti fl-istati membri differenti. Hemm stat membru partikolari kbir li qed jintqal li qed ikun kontra reġistru ċentrali ma' din il-problema nistgħu nilbuha billi niżguraw li jkun hemm interkonnessjonijiet tar reġistri differenti. Iktar u iktar importanti huwa r-reżistenza li issemmiet ukoll minn xi ċertu stati membri mhux kollha għax kif qalet Judith oħrajn huma favur din is-sistema. Anke għal kunċett ta' aċċess pubbliku għal reġistru ta' dawn il beneficiari U naħseb importanti nisqu dan l-affarijiet hawnhekk illum pubblikament biex dawk il-partijiet interessati li jifmu x'qed nissugraw hawnhekk jizerċitaw il-pressjoni politika meħtieġa fl-istati membri li qegħdin jirreżistu, mhux kombinazzjoni li qed jirreżistu. Sinjura Mussolini mbagħad lura għal Judith. Grazzi. Kull ma xtaqt ngħid huwa li fir-rigward il-PEPS il-porsuni politikament esposti hemm ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea diġà li lin minn dak li ħajkunu deċiżjonijiet bħal pereżempju l-Italja f'dak li għandu x'jaqsam is-sistema bankarja u kif ma jdaħlux il-livell tal-arblu tar-razza ta' dawn in-nies mhux daqshekk iddettaljat, hemm konnessjoni imma hemm unjoni b'saħħitha bħala kundizzjoni predominanti b'mod negattiv ovvjament għall-informazzjoni li tintalab minn dawn in-nies u dan huwa importanti li tafuh. Il-banek jaħdmu għal rashom ikun xikun id-deċiżjoni li nieħdu U dan qed ngħidu għal ċertu stati membri. Kemm il-banek kif ukoll ċertu stati membri. Judith, kelmtejn tal-aħħar mbagħad nibgħu mixjin minn hemm. Napprezza l frankezza ta' Anna u bħala rapporter kontent, kontenta li shadow u tgħidilna l-affarijiet kif huma bla tlaqliq Fuq il-mistaqsija ta' Sinjura Mussolini jina ma naqbilx. Naħseb li l-banek jipruvaw iżommu ma dak li huwa mitlub legalment minn għandhom u ma tantxu ma ħerqana li jipruvaw jimlow il-database tagħhom b'data li memżonni kollom. Li tkun mitluba mill-istat. Madana kollu, dak li qed jipproponi l-Parlament huwa definizzjoni differenti ta' l-FATF li jisa għalla f'dan il-qasam u dak li qed jiġi propost hemmhekk, dak li qed jagħmel il-Parlament huwa li jagħmel restrizzjoni tad-definizzjoni tal-PEPS f'dak li għandu x'jaqsam l-FATF u sissa l-istati membri provaw ikollhom firxa wiesa ħafna. Hija taqbidet niprovaw naslu għal anaħħari imma jekk din tgħaddi ħatħabtu wiċkom ma' banek li jitolbu iktar dettalji millu dak li huwa meħtieġ jew legalment mitlub. Aħna hemmhekk imbagħad nkunu interessati. Dan il-każ. Tajjeb. Ovvjament nerġgħu nitkellmu fuq dan ġudit qabel ma ngħaddu għal mistoqsija bil-fom fuq l-immigrazzjoni sur Stofskowski għandek point of order. Malajr, jekk jogħġbok? Vážení kolegové, dámy a pánové, jenom jsem vás chtěl informovat. Aziz kollegi, signori, kol ma staqt namel huwa informakom, illi f'dak li għandu x'jaqsa meqsim tal-informazzjoni dwar inġustizzi l-aktar fuq kazi ta' tfal ċeki li nżammaw illegalment fin norveġja tlet snin, inizjalment il-ġenituri fil-fatt ġew akkużati għal abbuż sesswali kontra tfal tagħhom. Inħelsu ġew imbagħad il-każ ġie rilaxxat, però b'dawn it-tfal inżammaw għal sentejn. Iż-żewġ ġenituri għandhom missirijiet u romijiet tagħhom ġifieri erba' nanniet u jridu li dan il-każ jgħaddi għal adozzjoni. Dan imur kontra l-ksur tal-liġi internazzjonali u għalhekk nappella lilkom ilkoll eżis kollegi li tkunu parti minn familja waħda li l-koll kemm aħna nuru jekk xi ħadd ikollu problema il-koll għandna problema. Jekk iġobkom poġġaw ir-Repubblika Ċeka, l-petizzjoni diġà ġiet iffirmata minn mijiet ta' eluf ta' nies u l-autoritajiet norveġiżi qegħdin jagħmlu kif jixtiequ huma u kull ma jagħmlu huma itabnu daqsxejn l-affarijiet. Jiena xtaqt naqsam magħkom din l-informazzjoni li għandi magħkom dal-għodu fuq il-ksur ta' liġi f'ċertu pajjiżi li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea iżda għandhom rabta partikolari magħna xorta waħda. Teknikament miex point of order, imma naħseb pressaqt il-puntijak, fimni kull koordinaturi semawk jekk iridu daħlu dan il-punt fih dan il-gruppi politiċi. Grazzi. Il-punt li jmiss fuq l-agenda, kollegi, huwa il sitwazzjoni fil-Mediterran sena wara l-avvenimenti li seħħu fl-Lampedusa. Fil-ġimgħa l-ħadra rajtu l-iżviluppi li seħħu brabta ma' xi tħejjijiet li diġà konna qed nagħmlu fuq dan il-punt għal mistoqsija bil fum b'dibattitu u naf li l-gruppi politiċi individwali għamlu progress fuq dak li qed naraw bħala mistoqsija bil fum maqbula mill-gruppi politiċi kollha. Dak li nixtieq nagħmel issa huwa li ngħaddi it-test għal din il-mistoqsija bil-fom ngħidilkom eżattament x'inhi mbagħad ngħaddu għal vot u ħnaqra dan it-test. Imbagħad wara ngħaddu għal vot. Ovvjament fil-mistoqsija bil-fom fil-plenarja ħajkonna dibattitu sħiħ fuq dan il-punt. Jekk ikonna dibattitu llum nixtieq nirrestringi l-affarijiet tal-koordinaturi biss imma napprezza li kien hemm ħafna diskussjonijiet fuq dan il-punt u ġustifikati kolli ngħid għax dan huwa punt importanti ħafna. Hawn membri ovvjament li għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam u kanna x-xogħol ta' interrot minn din il-ġimgħa l-ħadra, però kien hemm ħafna diskussjoni dettaljati fuq din il-kwistjoni. Nibda bħala introduzzjoni najdilkom fejn insabu intikom aġġornament. L-ewwel net ħabbarna fil-laqgħa tal-Libe fil-16 ta' Ottubru li l-koordinaturi qablu fil-laqgħa tal-25 ta' Settembru li ħejju mistoqsija bil-fom dejjem parsa lejn il-plenarja ta' Novembru fuq is-sitwazzjoni tal-Mediterran. Il-gruppi kollha taw il-kontribut tagħhom u l-kompromess intlaħaq f'abbozz li ntbat ilkom il-koll 28 ta' Ottubru. Il-mistoqsija jantiza li titressaq fisem il-Kumitat Libe kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill u ħanaqralkom it-test li l-koordinaturi qablu fuqu. Li mbagħad ħanivvutaw fuqu. it test huwa kif ser ngħidilkom. Nibda issa fuq il-mistoqsija bil fum F'Ottubru 2013 il-Parlament adotta riżoluzzjoni fuq il-flussi migratorji fil-Mediterran ftit wara l-Kunsill u dan qed naqrah kollegi għaliex traduzzjoni mhux ser tasal bil-lingwi kollha, ġifieri hija rekwiżit formali li nagħmel dan ix-xogħol. Iżda wara l-Kunsill waqqaf Task Force tal-Mediterran numru ta' komunikazzjonijiet tal-Kommissjoni u f'Ottubru tal-2014 il-Kunsill GHA adotta konklużjonijiet għal azzjoni aħjar għal ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji U għalhekk qed nistaqsu l konsil u Kummissjoni l-ewwel jispjegaw kif ħanżidu solidarjetà sim ġust ta' responsabilità b'konformità mal-artiklu 80 ta' trattati minn banda lejn l-Stati membri tal-Mediterran destinazzjoni inizjali tar refugjati u l-immigranti, iżda anke wkoll mill-banda l-oħra lejn dawk l-istati membri ta' destinazzjoni aħarija li jirċievu l-ola numru ta' refugjati u dawk li jfittxu l-azil. It-tieni li nispjegaw kif niżguraw li l-obligi ta' tiftixur tal-vataġġ jekunu mwetqa biex nindirizzaw l-imġiba kontra l-kriminali ta' dawk li jamlu kutrabandu jew traffikar u jiprovdu informazzjoni għal prassi ta' dawn in-nies partikolarment dawk li jkunu kawza ta' mwiet tal-immigranti. It-tielet, jikkonsidraw jekux neċessarju li jwessaw l-attivitajiet ta' Frontex u li kemm Triton huwa meħtiet huwa mistenni li jdum u kemm ħajkun hemm bżonn ta' finanzjamenti fuq medda medja u twila ta' żmien. Ir-raba li jispjegaw kif jeħtisibhom jiżviluppaw rotot legali u siguri lejn l-Unjoni Ewropea. Il-ħames kif ħaj waslu biex jasaxħu il-politika komuni ta' rilokazzjoni billi ħeġġu iktar sejjem minnaħa tal-istati membri b'mod ġust. Il-sitta kif ħantejbu l-istrateġija globali b'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, partikolarment fuq il-protezzjoni reġjonali, il-rilokazzjoni, ritorni u jindirizzaw l-eruq tal-kawzi tal-immigrazzjoni u liema forma din istrateġija tieħu f'żoni ta' konflitt bħal Libja u Sirja. Is-seba' jispjegaw kif beħsibhom jiżviluppaw approċ komprensiv għall-immigrazzjoni, inklusu koll il-kanali ta' migrazzjoni legali adattati kif ħabbar il-President Juncker fil-diskors taftuħ tiegħu fil-Parlament Ewropew. It-tminja billi provda analiżi dettaljata kif il-fondi tal-intern huma minn fuqa f'dan il-kuntest, inkluż il-fondi ta' emerġenza, partikolarment fl-oqsma tal-migrazzjoni, l-azil, kontroll tal-frontieri, il-ġlida kontra l-kontrabbandu traffikar u r-ritorn, kif ukoll fondi marbuta mal-politika tal-iżvilupp u l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. U fl-aħħar jispjegawna kif se jiżguraw implementazzjoni effettiva tal-Sistema Komuni Ewropea tal-Azil CEAS u xu standards komuni effettivi għal l-akkoljenza, l-proċeduri u kwalifiki madwar l-Unjoni Ewropea bħarsin l-iktar nies vulnerabbli u bitħeġġiġ tal-inklużjoni soċjali tar-refuġjati u jekk il-Kummissjoni x'lesta tniedi proċeduri ta' ksur jekk hu meħtieġ u jekk hux lesta l leġiżlazzjoni ta' monitoraġġ li ħasset li neċessarja. Il-mistaqsija bil-fom l kunsill u l-Kommissjoni ħat iġi indirizzata fil-plenarja ta' tini plenarja ta' Novembru wara dibattitu u mbagħad ikun hemm riżoluzzjoni li titressaq fil-plenarja ta' Deċembru skont ir-regola 1.2.8 paragrafu 5. Il-gruppi politiċi mbagħad ikunu mistiedna mis-segretarjat jagħtu tħejja tal-abbozz ta' riżoluzzjoni. Kollegi dak huwa test li wassaltilkom li xtaqt nagħmel huwa li ġala darba ħajkonna dibattitu sħiħ fil-plenarja ma staqs li konna dibattitu siħ hawnhekk fil-kumitat għal raġunijiet ovvi. Iżda jekk hemm bżonn ikun ġustifikat li forsi jekk il-kollegi jixtiequ jresqu l-kommenti tagħhom issa forsi l-koordinaturi u kollegi oħrajn li verament ħassew jixtiequ jitkellmu issa forsi ikun ġustifikat li jitkellmu. Hemm kollegi li indikaw li jixtiequ jitkellmu u għalhekk l-ewwel ngħaddi il-mikrofonu l-Sur Kirkhope bla ebda ordni partikolari. Uh, thank you very much, Chairman. I'll... Grazie ħafna, Sur President. Jina xtaqt nenfasizza għalfejn naħseb li dan huwa punt verament importanti minn ħafna perspettivi. L-ewwel net jiena nappoġġa bisħieħ l-inizjattiva li qegħdin nieħdu hawnhekk. Iżda jiena naqra imħasseb li t-tibdiliet għal dawk li huma il-kompetenzi tal-Frontex, tal Triton u il-programm Mare Nostrum bej daw iż-żewġ programmi qegħdin nħallu xi nuqqasijiet hemm xi vojt. L-ewwel nett kien hemm xi gvernijiet nazzjonali li għalunna li li jiprovdu faċilitajiet li dejjem qegħdin jiżdiedu fil-Mediterran sabiex jiġu salvati n-nis, sabiex n-nis jiġu mejjuna u appoġġati meta huma jispiċċaw fil ir raġuni ikunu li ma jkunu, dawn mhumiex neċessarjament idea tajba. Għaliex ħajspiċaw jinkorraġixxu dejjem aktar nies biex jitilqu fuq dawn il-vjaġġi verament perikolużi. Nixtieq ngħidilkom li niddeċidu x'niddeċidu L-idea li nis jiġu permessi li jerqu u jmutu fil-bahar, ġifiri fl-ilmijiet Ewropej, dinja xi ħaġa li jiena minix lest li nappoġġa. Jiena et u ħankompli najt li jemżon li namlu ħafna iżjed biex nipruvaw morru għal eh, assors ta' din il-problema, nittrattaw ma' dawk il-gvernijiet li għedin jgħal u għajnejom fċertu kazijiet u f'kazijiet oħra għedin jinkoraġġixxu l-dawn in-nies sabiex imorru fuq dawn l-avventuri biex l-omek biex jaslu sal-Unjoni Ewropea. Iżda kja dan jiena naħseb li mhuwiex aċċettabbli li pala waħda mir-rimedji ta' din il-problema eh, ħatkun eh, il-fat li aħna eh, naħdmu kontra dawk in-nies li ma joffrux l-arranġamenti li jsalvaw l-ħajta. Iġri jiena nappoġġa imma naħseb li hemm bżonn ta' sforz komuni. Ma jistax ikun sforz li jitpoġġa fuq l-ispallejl ta' pajis jew tnej, għaliex huma qegħdin jerfaw responsabiltajiet kbar f'dan il-qasam bżonn naħdmu flimkien u m'għandux ikun hemm vojt bejn il-programm Mare Nostrum u Triton. Iva, nishtiq nitolbok ti tala u raġuni għal fejt namil dan għalix issa għanna lista verament twila ta' kellima ħajkolli naqta din il-lista għal din il-raġuni. L-ewel net nishtiq li fid l sin kwarti konna votazzjoni, jiena qed nitlob li ma nagħmlux dibattitu issa, nixtieq nirstringi l-kummenti għal wieħed jew tnejn minn il-koordinaturi u dawk il-kollegi li xtaqu jitkellmu u għallunna dan fil-bidunet. U ħani prova nibilanġom il-kummenti. Issa, raġuni hija din, din hija kwistjoni verament eh, importanti, għanna kompetenza ħadd ma jisotto valuta ta' kemm hija importanti din il-kwistjoni fil-kumitat tagħna għad ċittadini tagħna. Aħna għanna punt ta' proċedura għek għalix emżon li nivvotaw fuq mistoqsija bil-fom fejnem il-ftejn politiku, ġviri dun għamlu dan fl-10 kwart, ġviri għanna tekst fejn il-gruppi qablu, ġviri ovvja li jessa jista jkonna diskussjoni twila għanna ħafna interess f'dan il-qasam. Għalek dak nix namlu għaniħu xiftit kontribuzzjonijiet, titkelmux aktar minn minuta, U nixtieq nitlob li dawk il-koordinaturi, il-kollegi oħra li talbu il-kelma eh, biex jitkellmu ma titkelmu xittul. Nivvotaw flash sin kwartu tinżewx li ħajkun hemm diskussjoni sħiħa, dibattitu sħiħ fuq din il-mistoqsija bil-fom u ħajkun hemm individu individwi li ħajitkellmu fuq dan mill-esperjenza tagħhom iżjed tard. Mela kieġobkom, titkelmu titkellmux għal aktar minn minuta. Issa l-Onorevoli Sippel mill-SND. Kulħat fil-fatta talab biex jitkellem. Skużawni kollegi ħanħu biss. Ftit kellima. Brigitte. Grazzi ħafna. Jina nista nitkellem fil-qosor ħafna. Jina kontenta li irnexxinna li nimitaw ruħna għal mistoqsija waħda, Timothy għandu raġun meta jgħid li għal dawk li huma l-sfidi li qegħdin niffaċċaw dwar immigrazzjoni li hemm ħafna mistoqsijiet li għadhom pendenti u rridu nirrisponduhom. Imma, jekk neħdu l isfond li qegħdin operaw fih ġifieri palissa għandna kummissjoni ġdida u dan nistgħu neħduh bħala punta tluq sabiex ikollna diskussjoni ġdida Mbagħad inkunu nistgħu nisimgħu x'inhu mal-pjanijiet il-ġodda tal-Kummissjoni l-ġdida. Aħna irridu nisimgħu sur Vermopolis x'jaħseb u ħajkun hemm numru ta' mistoqsijiet addizzjonali li ħajkonna nsaqsu mhux biss fil-plenarja, iżda anka fid-diskussjoni li għaddejja. U aħna fil-libe ħajkonna rwol importanti. U nixtieq ngħid li fil laqgħa tal-koordinaturi ħajkonna naraw numru ta' aspetti li jinqalaw dwar il-migrazzjoni. U dan huwa katalogu tal-mistoqsijiet differenti kollha li forsi nistaqsu. Dan huwa puntatlu sostanzjali huwa tajjeb għal ħidma tagħna mal-Kummissjoni ġdid. For uh, being brief, next um, Roberta ħafna ser nkun fil-qosor ħafna jien ukoll um, naqbel mal-kollegi li qalu li din ser tkun ser ikun dibattitu importanti ħafna il-mistoqsija li ħanivvutaw fuqa nista' ngħidu ta' tkopri il-kwistjonijiet kollha f'dan il-qasam u naħseb il-grupp tiegħi jistenna li jkollna dibattitu konkret bl-ewwel darba li għandna kummissarju responsabbli minn dan il-portafoll esklusivament u naħseb aħna wkoll qed nistennew li jkollna konklużjonijiet is-sena l-oħra Is-sena l-oħra aħna kellna dibattitu kellna riżoluzzjoni komprehensiva ħafna jiena naħseb li r-riżultat ta' dak il ta' dik ir-riżoluzzjoni ma kienx biżejjed aħna konnet nistennew iżjed u allura issa qed nistennew li fl-aħħar ikollna ikollna riżultati konkreti f'dan il-qasam kif qal Timothy ma jistax ikun li jkollok pajjiż wieħed jew tnejn li jerfa' ir-responsabilità waħdu aħna qed nistennew li jkollna proposti konkreti fuq kif din ir-responsabilità tista' titqassam bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni. Grazzi. Next I'm going to take one followed by Mr. Diaz de Mera, so first one. Mela, issa Juan. Mela, Għan nitkellem fil-qosor l-ewwel net jiena naħseb li biex nibdew dan il-mandat il-ġdid iva huwa rilevanti ħafna li għandna mistoqsija bil-fond bħal di li tintegra minn tal-inqas għaxar eh, mistoqsijiet importanti. Irridu nkunu nafu eżattament huwa il-kontenut tal-li l-Kummissarju il-ġdid jixtieq ipoġġa f'kull klawżola ġifieri solidarjetà, referenza għal eh, għal salvataċ għal persuni fil wat li nġildu il-traffikar. Iżda u għaw punt importanti ħafna li huwa irridu niċċaraw jekk hemmx dottrina Ewropea reali wara li fl-aħħar daħla għal daħal fis seħħ ċattat tal-Lisbona dwar l-obbligi tal-Istati membri, inkluż dawk li kienu kontra integrazzjoni sħiħa Eh, fit-tielet pilastru li kienem qabel eh, ġbir fuq il-ġustizja. Eh, li zjed ir-Renjuni tal-xaħna smajna l-Prim Ministru Cameron meta qal li l-operazzjonijiet ta' salvataċ fil-bahar mandomx jiġu inkoraġġiti għaliex daw fil-fatt isom ikollhom effett li anqal iżjed traffikar Għalek aħna edin inħedġu li konna dottrina Ewropea inkluż l-obligi ta' dawk l-istati membri li kienu kontra ċertu klawzoli dwar l-integrazzjoni tagħhom fil-qasam tal-ġustizzja, ġviri li zjed nitkellem fuq Renju Unit. Grazzi ħafna tal-li tkellem xi qosor. Next is Mr. Diaz de Mera. Issa Sur Diaz de Mera. Grazzi ħafna, Sur President. Mela, tlet kommenti fil-qosor. L-ewel net jena naqbel mal-kollegi li għawek edin nitkelmu fuq mistoqsija bil-form importanti ħafna. Iġifiri, mill-bidu edin niġbdu l-attenzjoni tal-Komissjoni tal-Kunsil fuq kwestjoni tant importanti. Zewġ kommenti oħra. Il-punt numru 1 u 5 huma l-istess. Iżda din xaħġa ħaġa li tħassibni għaliex qed nitkellmu fuq li ninsistu fuq is-solidarjetà li trid irrid ikun hemm Issa l-aħħar kumment. Eh, l-operazzjoni Triton trid tissejjaħ eh, Little Triton, ġiri ħaġa żgħira għaliex għaliex dan huwa eżerċizzju budgetarju għal xejn. Huwa għal xejn minħabba daqs tiegħu minħabba il-budget li għandu u huwa inutli għaddew min tiegħu. U dan m'għandux x'jaqsam xejn mal-operazzjoni Taljana Mare Nostrum. Iġviri, jekk Triton għandu xaqsam għal kontroll tal-frontieri, għandu xtaqsam ftit eh, mal-solidarjetà li ġej mill-lajnuna fil-bahar. Fil eh, jena nixtieq nitkellem fil-plenarja, Sur President, għaliex jiena frankament għandu ħafna affarijiet xinajt, grazzi. Well, As you illustrate, Mr. Diaz. Mela kifet inti sur Diaz Damer Iva, anka f'debattitu qasir nistaw nresqu il-punt tagħna, m'għandniex bżonn debattitu twil biex nresqu il-punti ċari li għandna bżonn nagħmlu. Issa ngħaddi l-kelma Signora Bjork, Iva, grazie ħafna sur President, jien ukoll ħan fil-qosor. Huwa ċar li aħna fil-gwen nappoġġaw din il-mistoqsija waċar li rridu nifukaw fuq għanna bżon ta' dibattitu u għanna bżon nikkonsidraw l-aspetti kollha li semmew fil-mistoqsijiet ġviri. Is-sitwazzjoni fil-Mediterran għada sitwazzjoni drammatika għadna ma nafux ħajġri bil-Mare Nostrum, aħna nafu li Frontex u Triton blebda mod mu ma post is-servizzi ta' tfittxija u salvataċ li għanna eh, li, li, li joffru Italjani Aħna rridu naqsmu responsabilta tal mediterran rridu nissiguraw ruħna li l-Europa terfa il-responsabiltajiet tagħha wkoll billi tħares il-dawk ir-refuġati li huma affettwati minn kriżijiet. Grazzi kollegi u grazzi tal-li qed iżommu fil-qosor. Issa is-Sur Krelio. Grazzi ħafna Sur President. Mela kumment fil-qosor. Jina ovvjament naqbel ma' din l-inizjattiva, naqbel ma' tekst, jina ħanivvota favur iżda fil-ġejjieni naħseb li aħjar jekk ma nsaqsux daqshekk mistoqsijiet. Wis nibża li tekst fih wis mistoqsijiet. U għanna bżon, għanna meta f'din il-proċedura insaqsu mistoqsijiet l-Kunsil u l-Kummissjoni u insaqsu ħafna mistoqsijiet jistgħu jazlu li ma mistoqsijiet wieġbu u għahra ma risponduhomx. Aħjar għalhekk fil-ġejjin inqogħdu naqriżjat attenti u ma ninkludux daqshekk mistoqsijiet. Grazzi. Yeah, Segretarjat qed jgħidli li suppost jirrisponduhom kollha imma fimtu l-punt tiegħek iva vera li jistgħu jażlu. Imma naħseb fuq kwistjoni bħal di verament irridu namlu pressjoni politika fuqhom biex wieġbu, imma naħseb li hawn ukoll pressjoni esterna. U sa novembru, meta jkonna ħin tal-mistoqsija orali, ħajkollhom ħafna ħafna pressjoni fuqhom biex iwieġbu dawn il-mistoqsijiet iridu jagħmlu dan. Imma ħattu l-puntakom, grazzi Iva tiegħek, Iva. Issa Sinjura Wimberg. Grazzi ħafna, Sur President, li għaddejt l-kelma. Il-membri ta' din il-Kamra isom mumiex konxi 100% ta' situazzjoni fil-Mediterran xini. U minn flok noqdu nġwaw nitkelmu dwar is-saga umanitarja u soluzzjonijiet ta' emerġenza li fil-fat għatmu ma ħajaħdmu, hemm bżonn li verament nikkonsidraw is-serjetà ta' situazzjoni bħalma għamel il-Kunsil fil-konklużjonijiet riċenti pereżempju fuq il-Libja meta ħarġu soluzzjonijiet li għandhom ikunu ċari u ovvi fihom infushom anka għall-ikbar imbeċilli politiku. Hemm ħafna nies li jerqu fil-Mediterran għalhekk l-aħjar mod kif insolvu din il-problema hija billi ngħinu l-Libja, billi naraw is-sitwazzjoni li hemm hemmhekk inwaqfu l-Iżlamiżmu. Iżda aħna ma nistgħux nifokaw biss fuq il-kwistjonijiet umanitarji ma rridux ikunu għamja, qed naraw l-Islamisti li qegħdin jesportaw il-ġellida lejn l-Iraq, Niġerja u postijiet oħra. Għalhekk ma nkunx sorpriz jekk hemm ċittadini Ewropej f'Mali, l-Alġerija u pajjiżi oħra jaħtfu t-tfal iż-żar jimmankaw in-nies, eċetera. Ġifieri dan huwa dak li qed tipprova tagħmel kummissjoni, hemm bżonn li aħna nejnu lil pajjiżi sabiex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom. Jridu nejnu pajjiżi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu eh, rondi fil-frontieri tagħhom stess. Irridu nejnu pajjiżi sabiex ikunu jistgħu jagħtu għajnuna l-refuġġati fiż-żoni lokali. Kif ukoll għandna bżonn monitoraġġ aktar b'saħħtu tal-Mediterran sabiex aħna mod aktar malajr u iva flimkien ma' pajizi bħal Libja nkunu nistgħu nimplementaw miżuri sabiex in-nies ma jitilqux għal vjaġġ eh, billi biex jaqsmu il-Mediterran f'daw il-bastimenti perikolużi. Jekk nagħmlu dan nkunu nistgħu nimminimizzaw ir-riskju lin nies fil-fatjer u fil-Mediterran. Issa Serapest. Grazzi ħafna. Jien ukoll ħan nitkellem bl-Iżvediż. Il-kellima ta' qabli tirrappreżenta partit fuq il-lemin estrem fl-Svezja u jina ċerta li indunajtu b'dan minn kif tkelmet, jina nittama li ħadd ma jitkel ma jħossu bħala l-imbeċilli politiku li semmiti u jagħti attenzjoni għal dak li qalet. Jina naħseb li dawn huma eh, punti ta' tluq tajbin ħafna dawn mistoqsijiet forsi mhumiex perfetti Ma nistax naqbel ma kollox, hemm ċertu kwistjonijiet li ma naqbilx magħhom dwar opinjonijiet fuq migrazzjoni, eh, politika ta' migrazzjoni, ma l-fatt huwa li ħanaraw dejjem aktar nies imutu fil-Mediterran minħabba meta tispiċċa mare nostrum u l-istati membri m'għandhomx il kapaċità li komplu jamlu dak li jagħmel mare nostrum u laqqas għandhom il-mandat. Dak li huwa importanti hawnhekk huwa li aħna niddiskutu dan nisimaw dak li għandhom xi jgħidu l-Kunsill u Kummissjoni ma xi ħaġa trid tinbidel. Irridu imbidlu mod fundamentali l-politika ta' migrazzjoni tagħna u rridu nagħmlu dan flimkien. Mela, kollegi. Dinja situazzjoni verament stramba li <laughs> kwistjoni tant importanti għal dan il-kumitat ħajkonna verament nasruha u asruha. Inti xtaq tagħmel punt fil-qosor ħafna. Inti fil-fatt vera tlabt il-kelma qabel. Mhux qed nar ismek minn hawn. għasir ah, jirnexxi li naqra minn dal-bot. Grazzi ħafna tal-li għaddejt li l-kelma nitkellem fil-qosor, xtaqt nefasizza l-importanza ta' din il-mistoqsija bil-fom, irridu nikkonsidraw l-aħħar kizbit li kellna fi Spanja, partikolarment fil-frontiera eh, tan-nofsinhar f'Sewta u Melija fejn sitwazzjoni drammatika hemm ksur kostanzi tal-drittijiet eh, tal bnidem hemm violenza anka tal seta tal-awtoritajiet. eh, u anka minkejja eh, il-leġislazzjonijiet il li ġew sviluppati mill-2005 għalhekk jina rrid nenfasizza li l-Unjoni Ewropea ċi tġilet għad drittijiet tal-bniedem għalhekk l-intenzjoni tal- tal-gvern ta' Spanja rridu eh, isom jillegalizzaw l-illegali għaliex Inkella ma jkunx hemm aċċess għal mekkaniżmi ta' ħarsin internazzjonali jiena nixtieq nieħu opportunità biex insemmi dan il din l-intenzjoni tal-gvern eh, tal-gvern Spanjol ġifieri jillegalizzaw affarijiet li huma illegali. Iva, ħanħall il-Teresa titkellem għaliex ma kenniex kellim eh, mill-ħodor. Jiena nixtieq ngħid biss li l-gvern Spanjol huwa gvern leġittimu eh, maħtur mill-elett mill-kostituenzi eh, u mhux qed jinkisru il-drittijiet tal-bniedem għalhekk jiena naħseb li din il-kritika kontra pajjiżi rid niddefendi għaliex mhuwiex il-fatt il pajjiż tiegħi huwa pajis jirrispetta drittijiet tal-bniedem bħal pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea u ħadd ħalli ħadd jgħid kontra dan. Tajb wis. ġi kellek idġiġ li twieġeb hemmhekk. Mela, jien għaddu l-votazzjoni issa. Aħna għandna ħajkonna dibattitu sħiħ fil-plenarja ma tantx huwa sodisfaċenti nippruvaw verament nasru dibattitu tant importanti bħal dan eh, ftit żmien fil-kumitat. U ċar li l-kumitat tagħna ħajkollu jigwida l-Parlament fuq ir-rispons ta' tiegħu. Għalhekk jiena nimmaġina li ħajkun hemm xi attività bejn issa u l-mistoqsija bil-fom partikolarment fuq din il-kwistjoni ta' kif Triton ħajkun qed jaħdem u jina naf li membri individuali ħajkunu edin jikkummenta fuq dan mill-perspettiva tagħhom. Din hija sitwazzjoni dinamika. Mela, jena għaddu għal-votazzjoni u nistabilixxu il-mistoqsija bil-form u tekst. Jina nħos ħassejt li isom il-karti tal-voti ħaj jisparixxu l-lum, jek tridu nistaw nużaw l-idej Min mandux il-karta tal-vot illum? Kunu onesti eja. Għaxekket inħoss tal-ħodu. Tifmuni? Jina, jina xini naqra l-lingwaċ tal-ġisem u etnara, nara, nara l-ċuħu għet nifem xet jġri. Iva' etnara, etnara. Dħaris <laughs> lejkom. Mela, nollu idejna. Jina kont diġa d dan 10 minuti ilu, għax tajt ninduna. Mela, għan votaw bl-idej. Ma nħoss li għaw xi kontroversja wek. Għalix naħseb li kejja dak li għali sur Kreja probabilment hemm problema proċedurali mal-kunsil forsi insaqs qegħdin insaqsu mistoqsijiet imma din hija xi ħaġa eh, li taffettwa l-mod kif nittrattaw il-kunsil imma dwar it text innifsu naħseb li qed niftemu. Mela, nollu jdejna jekk kulħadd lest li għamdi jaċċetta dan. Jekk kulħadd huwa lest, tajjeb wis, mela. Min huwa favur? Min huwa kontra? <laughs> Le, irridu noddu, mela rġaw ollu jdejkom, min huwa favur, ollu jdejkom. Ollu jdejkom għalli segretarja ti kollu opportunita u l-ċans li jot. Mux aħjar forsi naraw minn kontra u noddu dawk. <laughs> Sibt fija issa. U anki Roberta. Mela, minn huwa kontra? Għaw astenzjoniet? Juan, minn tixet tastieni. Kważi kena astenzjoni fl-estendin male. Obviously, oh, colleagues, so 51 for and... Mela ħamsin eh, favur, erba astenzjonijiet. Anzi, ħamsin favur, erba kontra u lebda est astenzjoni. Grazzi ħafna. Mela, naddu issa għal punt li mis. Colleague, we move on to item 7, which is equal treatment of part. Mela sena għal punt 7, il-trattament ugwali tal-persuni tkun xi tkun ir-reliġjon eh, twemmin id-disabilità età jew orientament sessuali. So colleagues, um, as you know, the Commission published a proposal. Il-Kommissjoni publikat proposta għal din id-direttiva kif intkom tafu. L-istorja hija illi ħanamel pawza għal ftit sekondi sakemm eh, sakemm jitħlu rapporters. Colleagues, um, our rapporteur is here now. Kollegi, il-rapporteurs il edinaw, grazzi tal pacienza nistaw nkomplu fuq il-punt eh, numru 7, u jekk il-kollegi eh, li edinaw nek biex jisimaw dan il-punt, eh, kjoġobkom zommu silenzju. Mela, kif tafu l kommissjoni publikat proposta għal direttiva fuq trattament ugwali tar persuni tkun xi tkun reliġjon, emmin, disabilità, età jew orientament sessuali u dina l-kollegi ġodda dina nsejħula aħna direttiva orizzontali kontra diskriminazzjoni tal-2008. F'April tal-2009 il-Parlament adotta il-pożizzjoni fl-ewwel qari u dak iż-żmien ir-rapporter kienet Katlajn Maria Butenweg. U waqt seba eh, mandat leġislativ, il-rapporter un sar Raul Romeva Irweda. U issa il-rapporter eh, saret Ulrike eh, Ulrike Lunacek li għadha kif waslet prezenti fostna. Mela Ulrike, inti issa ħatina aġġornament u aħna mbagħad nisimgħu mill eh, xi messaġġ mill-Presidenza Taljana mbagħad mill-Kummissjoni. Mela l-ewwel eh, għandi kun sa nisimgħu minn il-presidenza, il-klim tal-presidenza. nistgħu nisimgħu lilhom l ewwel signora sinjura E Testa tagħti il rapporto ha minnaħa tal-Presidenza. Grazzi ta' l-opportunità. Nirringrazzjaw il-Parlament għax ne, e l-opportunità nirrakkontawlkom l-istat attwali fuq dan il Fu F'dawn is-snin e saru ħafna progressi min naħa tal-presidenzi li ġew qabilna dan huwa fajl komplikat illi eh, għandu l-mira illi ġib flimkien oqsma eh, illi għatem għadu neċessarju namlu progress omna nafu illi id-direttivi fuq l-impigi diġaġaw approvati. Din id-direttiva hija aktar komplikata il-proposta jek komplikata għax hija qed timmira għal oqsma differenti ta' diskriminazzjoni qed tinprova tinkludi l-oqsma kollha fejn għatem bżonn nimxu l-qudiem. Il-presidenzi ta' qabbilna ħadmu tajjeb ħafna U però tkellmu prinċipalment fuq aspetti speċifiċi. Hemm xi presidenzi li ħadmu iktar fuq il-disabilità, oħrajn fuq eh, il l-età, U aħna mill-presidenza grega weritna eh, wiritna eh, eh, xol tajjeb, rapport ta' progress, u, u aħna bazajna il-ħidma tagħna fuq dan. U tlaqna minn xogħol li sar fuq l-azzjonijiet pożittivi, fuq il-fatt li se niċċaraw il-konċett ta' diskriminazzjoni, fuq il-kjarifika ta' trattamenti differenti għabbażi tal-età illi jistaw anki jwaslu għal prezzijiet speċjali ta' ta' preferenza. Għal dastant il-ħedma jatajba ħafna, pero hemm erba punti, eh, erba kwistjonijiet ewlenin li għadhom miftuħa, li għadhom maġewx ċarati fil-kunsill għaliex l-artikolu 19 kif intkom tafu jitlob illi kunem unanimità bejn 28 eh, pajis. L-erba kwistjonijiet li għadhom miftuħin huma il- il-kamp ta' applikazzjoni b'mod ġenerali, il-miżuri li ekkim seħin ta' anticipazzjoni li rigwardaw l-accessibilità u l-qasam tal-disabilità, il-prinċipju li aħna kolla nafu e, ta' sussidjarjetà u ta' divizjoni tal-kompetenzi bejn il-level Ewropew u livelli nazjonali u bat il-raba aspett li rigwarda ċertezza legali ta' direttiva kolla kemmi. Minn dawn l-erba punti li aħna eh, bdejna xogħol fuqhom, aħna diġa eh, kellna xi gruppi ta' ħidma, l-intenzjoni tagħna eh, anki meta nqisu d-diffikultajiet tal-fajl u dak li qal anki l-President tal-Komitat il-ġdid ta' dan, ta dan il-dossier Eh, ta' priorità, aħna qed nikkonċentraw fuq iż-żewġ aspetti li għadhom ma ġewx eh, definiti. Eh, id-differenza bejn is-soluzzjoni raġonevoli u l-aċċessibilità. U nafu illi dan din il-liġi li diġà suppost ġiet adottata mill-Kommissjoni is-sena ddiet dan li għajdulu accessibility aktar da maġiġ adottat u ma nafux xinija l-intenzjoni tal kommissjoni ġdida. U t-tini aspett huwa dik tal-monitoraġġ verifika għax fl-opinjoni tagħna fid-direttiva m'hemmx sistema, ma fiex sistema li biha l-Istati Uniti jistgħu jiġbru d-dejta u jagħmlu rapport biex ikun hemm evalwazzjoni monitor, monitoraġġ tal-politika kontra d-diskriminazzjoni fit-territorju kollu Ewropew. Mela nara, eh, għax marriċ nitkellem fit-tur, u bat il-Kommissjoni se żżid il-parti taħħa u aspetti oħrajn, eh, nala biex najt, u najt u il-presidenza taljana barra minn dawn iż-żewġ eh, kwistjonijiet fuq il-disabilità u il-monitoraċ għanda żewġ prioritajiet oħra. L-ewwel waħda hija li namlu qarim il-ġdid tat-test kollu kemmu Uh, fis-sens li wara ħafna snin ta' ħidma huwa probabbli li aħna kollha kemm aħna tlifna sens ġenerali ta' direttiva għalix kif kont etnajt hija direttiva komplikata u fija ħafna ħafna setturi ta' diskriminazzjoni. Għal stanta ħana qed nipromovu li nerġgħu naqraw it-test biex niverifikaw li huma il-kwistjonijiet li iktar joħolqu problemi fil-Kunsill. Nafu li hemm xi delegazzjonijiet għandhom problemi biex inkludu fit-test pereżempju l-aċċess għal talim jew inkella l-aċċess għal protezzjoni soċjali. Aħna qed nippruvaw eh, naffaċċaw dawn il-kwistjonijiet miftuħin. It-tieni priorità mbagħad tal-Presidenza Taljana hija li nipromovu wara ħafna dawl ħafna snin dibattitu fil-Kunsill lil eh, għal daqstant fl tal-11 ta' Deċembru l-Presidenza Taljan Taljana ħatti promovi dibattitu bejn il-Ministri biex tifhem x'inhuma l-iskil li qed iwaqfu illi il-Kunsill jasal għal pożizzjoni waħda fuq dan id-dossier u, u nishtiq nisħa illi l-istati kollha hawnhekk jaqblu fuq lan ta' direttiva Hemm mbagħad problemi oħrajn, però ħadd ma huwa kontra il-prinċipju illi eh, assolutament hemm bżonn illi nimlew il-vojt il vojt fuq livell Ewropew. qabel ma morru fl-EBSCO se jkollna dibattitu fil-Koreper u ħan stidnu l-pajzi koll l-oħra e, jagħtu jgħatu pozizjoni u niprovaw namlu dibattitu naraw hemmx toro alternativi. E, jekk din id-direttiva waqila wieqfa snin, forsi wasal il-moment biex namlu valutazzjoni tal-alternativi possibbli biex naslu għal test maqbul fil-konsil. Dan huwa e, l-impenn tagħna. Grazzi ħafna. Eh, kont sanajt l-ek xaħġa ma tisol u ma tistax tismani. Kont Nistanajt illi l-istati membri kolla kemmuma huma eh, jaqblu mal-lanijiet, pero jena ma nafx dana xifisser meta tajt ħaġa bħal di. E, jidispieċini li qed tisol issa ma tistax t-rispondi. Mela issa nisimaw minnant il-rapporter is-sur Olivera. Min da? Alman komissarju. E, Sinjuri, e, l-intervenzjoni tiegħi sempliċi ħafna jiena nixtieq konferma dak li jintkom tafu illi l-Kommissjoni esprimit l impenta taħħa ċar politiku biex tadotta dan id-direttiva. Aħna naħsbu li l-direttiva hija neċessarja, il-proposta tagħmel sens u u u jekk hemm bżonn eh, intejbuha, intejbuha. Kif tafu il-President Juncker hawnhekk qudiem il-Parlament spjega illi se jiprova jikkonvinċi dawk l-istati membri li qed ikaxklu saqajhom fil-Kunsill biex jadottawa u biex approvawa fil-Konsil u il-Kummissarju għal-Ġustizja e eh, Signora Jurova u koll esprimit il-rida biex t dan il-fajl dim bħala waħda mill-prioritajiet. Aħna u koll nishtiju namlu referenza għal presidenza taljana eh, edha ila tagħmel xogħol kbir f'sirkostanzi anki diffiċli aħna ħdimna magħhom mill-qrib u e, bażi ta' precedenti, e, precedenti, precedenzi precedenti edha taħdem ħafna biex e, tejjeb il-perspettiva teknika. Aħna aħna ntajna anki mal-Sinjura Luna Ċek, viċi president tal-Parlament u rapporter biex naħdmu iktar mill-qrib maħħa. Però nixtieq anki nitkellem fuq xi aspetti fuq dan il fad Irridu ninnotaw illi il-fatt illi shadow rapporters li ġew ehm, mażula biex jisegwu din il-proposta juru l-interess tal-gruppi differenti tal-Parlament fuq il-fajl. U l-aħar pont mbagħad nixtieq ngħid illi nixtieq nitlob l-appoġġ tagħkom fil-futur kif ta' fuq il-Parlament talaba din id-direttiva u minn dejjem appoġġa l-Kummissjoni fil-ħidma tagħha u nixtieq anki e, nfakkar il-xogħol eċellenti ta' Sinjora Katalajnen e, Butenweg eh, e, adottat ħafna riżoluzzjonijiet eh, a favur ta' din id-direttiva u minnajr ma ninsew laqas xogħol tal-rapporter ex-rapporter raw Romeva wejda. Jekk din id-direttiva tiġi adottata, se tkun għaliex il-Parlament Ewropew għamel sforz għawi biex jappoġġa l-Kummissjoni u anki l-adozzjoni tagħha fil-Kunsill. Għal daqstant nitolbukom tkomplu fuq din il-linja. Grazzi, President. Grazzi. Ma mela nista' minn il-rapporter Ulrika Lunacek. Grazzi, President. Iva, bħala rapporter ġdida fuq dan il-punt, eh, issa edha fuq l-agenda u nishtiqni ringrazzi anki l-presidenza taljana tal-li għamlet ħafna sforz biex immexu għal qudiem din il-fajl. Eh, u anki l-Kummissjoni naturalment għall appoġġ u l-kooperazzjoni li kellna fl-imoddi. Il-kwistjoni fl-opinjoni tiegħi hawnhekk hija għaliex ċerti stati membri ma jarawx il-prinċipju ta' ugualjanza illi irid jiġi rispettat u implementat. Għax dan jeżisti fit-trattati u il signora Viljotti e, e, mill-presidenza smajt e, smajtek tajt li inti temmen fiħda, pero kif għal-presidenza u koll il-stati membri kolla jaqblu fuq il-prinċipju ta' kontra il-diskriminazzjoni, allora l-mistoqsija jgħalix ma jimxux u d-dimmu U eh, jiena najt li anke wara li segwejt id-dossier f'dawn l-aħħar snin, miex kwistjoni ta' eh, eh, teknikalitajiet ta' kwistjonijiet legali u dettalji jekk il-Komissjoni tajt li test jista' jiġi imtejjeb huwa veru ma mhux dan huwa l-punt. Il-punt huwa ir-rida politika. U il-kwistjoni vera hija kif se nikkonvinċu dawk il-gvernijiet illi ma jishtiqu ximxu l-qoddim. U nishtiqkom natu eżempi uh, biex niprova li miex kwistjoni ta' teknika ma ta' politika. Fil-kwistjoni ta' ugwaljanza aħna fid-direttiva tal-impigi, għanna il-kulħat tkun xi tkun il-bażi ta' diskriminazzjoni. Kulħadd irid jiġi trattat bl-istess mod. Dan huwa fatt. Allora għala għandu jkun hemm problema. Jekk problema mħabba razza eh, jew kulur tal-ġilda eh, ma jistax jidħol f'diskoteka għax ma jħalluħx jidħol eh, għal diskriminazzjoni razzjali, imma persuna ġo wheelchair jew koppja gay ma jistawx joħdu għal orti dik id-diskoteka ma jħallhomx jidħlu. Din hija diskriminazzjoni bejn gruppi differenti li qed jiġu li huma oġġetti ta' diskriminazzjoni. U aħna nixtiequ li jkun hemm ugwaljanza skont it-trattati għal daqstant hemm kwistjonijiet differenti hawnhekk l-accessibilità, il-persuni fil-wheelchair għandhom l-istess dritt li morru kull fej jiridu minn ħedhom minn arma jkollhom bżonn ta' għajnuna. Jiena kelli kollega fil-Parlament Awstrijak Nazzjonali għal ħafna snin illi ġildet ħafna fil-wheelchair tagħha u hija propju kienet tirrifjuta li jkun hemm xi ħadd bil-wheelchair eh, eh, għax kien hemm taraġ jew għaliex kienet kienet wieqfa wis it-tela biex tmur fil-toilet. U eh, dina eh, hija kwestjoni tal-Unjoni Ewropea u dik il-Kunsill biex nitkellem biċċar Iċ-ċittadini tagħna jistennew mill-Unjoni Ewropea li jkun hemm trattament ugwali għaċ ċittadini kollha fuq kull bażi. U jiena naħseb illi it-talba il tiegħi għallejn il-membri tal-Parlament hawnhekk huwa illi huwa importanti li intkom kollha illi intkom ġejjin mill-partiti li qed jigvernaw f'pajjiżkom e, jekk joġobkom, e, ikkelmuhom, ikkonvinċuhom, din tirigwarda id-drittijiet ta' ċittadini Aħna dejjem najdu dawn il-klim fil-kampanja elettorali eh, kemm huma importanti dawn l-affarijiet eh, u aħna maħniex fil-fatt qed inwaslu għad riżultati. Iva, eh, il-Parlament, u l-Kunsill, u l-Kummissjoni waslu għad riżultati huma huma dawk li jgħidu li l-Unjoni Ewropea tagħmel affarijiet importanti. Issa, dinija il vizjoni ġenerali tagħna. Ugwaljanza, non diskriminazzjoni fil osma kollha u fuq il-fatt li eh, ma niddiskriminawx għal ċerti gruppi u natu ċerti drittijiet il-gruppi oħrajn. il-direttiva mm, kontra diskriminazzjoni skont ir-razza, jekk ma jkunx hemm eh, E diskriminazzjoni vinkolanti E, e, mħabba il razza u mħabba l-kulur tal-ġilda għandu jkun għandu jkun hemm l-istess situazzjoni anki fi e, diskriminazzjoni mħabba disabilità, l-età u affarijiet oħra. U il-President Juncker u anki signora Jurova għalu illi dinja priorità għalihom. Jiena fiduċuża għal daqstant li se jkollna appoġġ kbir minnaħa tal-Kummissjoni u anki e, e, e, tama u koll li mux biss presidenza taljana imma anki dik li tiġi waraja tal-Latvija ħatta poġana. U ħagħuħra forsi? Xikultant, ikun hemm xi gvernijiet u jekk niftakar sew kien il-gvern Ġermanis kien qed iġib argument li dinja ħaġa li tqum ħafna. Huwa veru l-aċċessibilità speċjalment tal persuni fil-wheelchair, imma Aħna nitkellmu per eżempju fuq il-persuni fil-wheelchairs, imma eh, xie fisser? Eh, eh, per eżempju xiġri jek ikun hemm om li għandha baby fil-pusċer. Anke hawnhekk huwa ħaġa diffiċli li wieħed jitla it-taraġ. Hija ħaġa li tagħmel differenza lil kulħadd u veru se tqum ħafna. Però x'inhuma x'inhuwa l-ispiża meta jkun hemm vittmi ta' diskriminazzjoni. U minqas għal persuni eh, biex ikunu jistaw jiexu bisħieħ il-ħajja tagħhom personali u anki professjonali. Eh, u jena ma nħobbux dal-argument, però ħafna drabi u tajjeb u għawt li li nużaw, għax anki dan huwa eh, spiża għas soċjetà u anki għall-ekonomija jekk trid, jekk irridu ngħidu hekk għax il-perżuni bit-talenti kollha tagħhom, il-potenzjali, jekk in-nies ma jistgħux jgħixu bisħieħ eh, il-ħajja tagħhom anki il-ħajja professjonali għax huma vittmi ta' diskriminazzjoni fl-aċċess għas servizzi u għal prodotti dan huwa negattiv għal kulħadd u anki dan irid jiġi kalkulat. Kien hemm eh, studji u eh, evalwazzjoni tal-Parlament eh, tal-impatt minnaħa tal-Parlament u rridu nidħlu iktar fil-font f'dawn l-istudji. U rridu nimplementawhom. Jiena żgura anke jekk m'għandix hekk m'għandix id-dejta hawnhekk qudiemi illi l-ispiża hija l-istess tal-fatt illi wieħed jinvesti biex jirranġa dawn il-kwistjonijiet għal daqstant aħna ma nix nipermettu il-gvernijiet jużaw dan l-argument meta niġu għal għal politika kontra diskriminazzjoni. E, Skużawni li wasaltat, tard, e, niqafaw nirringrazzja għal presidenza Taljana tal-li appoġġatna, nirringrazzja għal kummissjoni eh, anki tal-appoġġ tagħhom u nittama li il deputati u wkoll Eh, jimxu l-qoddim u nishtiq illi il-kollegi jikonvinċu l-parlamenti tagħhom, il-gvernijiet tagħhom biex nimxu l-qoddim biex l-ugwaljanza mhux biex tkun prinċipju imma tkun dritt ta' kull jum ta' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea tal-lum. Grazie. Grazzi ħafna Enrika. Tajja wis, għanna shadow rapporteurs prezenti, kolla, kemmuma, biex Setaw jisimawx għalet il-presidenza u anki saċertu punt il-kommissjoni. Dispjaċini li l-kollega mill-presidenza taljana, il-sinjura Viljetta, kella sola meta meta riteres l-amistaqsija, imma aħna naqsmu ċertu miri u prinċipji, kontatna minn dak il-komment, imma mbagħad qabdet is-sola. Kull ma kien komment ġifri ma kienx hemm bżonn tweġiba minn ħatijak. Imma rridna naraw x'progress prattiku mbagħad ser ikun hemm wara dak kollu li jettu bħala presidenza. Ġifri ma kienx hemm bżonn tweġiba minn ħatijak. Qabel ma naddi mikrofon mikrofonu għax Shadow Reporters, Sur Borjetti l-ewwel, mbagħad ix-Shadow Reporters. Grazzi, President. Il-trattament indaqs u non-diskriminazzjoni huma waħda mill-uħut mill-prinċipji l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea. Urridu nagħmlu l-almu tagħna biex nżommu magħhom. Qed naħdmu fuq dan id-dokument u hemm xi kwistjonijiet jew miżuri li għadhom mhux solvuti. L-anta din id-direttiva u li jiżgura trattament indaqs għal persuni kollha tkun xi jkunu reliġjon, twemmin, diżabilità, età jew orjentament sesswali. U ma naħsibx illi dan lan qed niddubitawh aħna għanna nxamru l-kmim biex niksbu dan elan. Nemmen li din id-direttiva kif tħalli bizzejet lok li l-kompetenzi nazjonali tal-istati membri ikunu jistaw jiksbu lan li jistabilixxu standards biex jiġġieldu diskriminazzjoni. Iżda naħseb li għanna nappoġġaw iktar promozzjoni b'saħħetha tad-direttiva u l-valuri li jeżistu f'din id-direttiva. Għaldek jiena nittama illi nistaw ntemmu xol fuq dan l-istrument u li il-kwistjonijiet ta' proċedura ma jkunux jimxu kontra il-kwistjoni li niprovdu trattament indaqsa ċittadini tagħna. Nixtieq nżid li nittama li l-Presidenza Taljana ssib tarf il-problemi mhux solvuti bħalissa u naqbel mal-Presidenza Taljana illi hemm bżonn li jkollna sistema ta' monitoraġġ tal-implementazzjoni reali ta' din id-direttiva. Grazzi. Grazzi, issa l-ewwel shadow mill-PPE Korazza Bilt, jekk jogħġbu. Grazzi President, jien ukoll nilqa l-fatt li l-Presidenza Taljana għandha rida tajba u għamlet l-isforzi biex tneħħi l-istaġnar li hemm bħalissa fil-Kunsill. Ovvjament nħadnu prinċipju valuri fuq dan, wara tant snin għadna rridu niddiskutu li dawn il-prinċipji ta' non-diskriminazzjoni Edin hemm m'għandux ikun ovvju li aħna fl-Unjoni Ewropea il koll kontra d-diskriminazzjoni u favur il-trattament indaqs, naħseb li issa wasal iż-żmien li nimxu għal pass li jmiss li nivvalutaw eżattament x'inhu l-problemi fil-Kunsill u nindirizzawhom. Naqbel ferm ma dak kollu li qal ir-rapporter li aħna adottajna fl-2009 pożizzjoni f'dan il-Parlament u għalhekk nixtieq nistaqsi lill-Presidenza Taljana li kienet it-tejt illi issa ħjerġa' jinfetaħ dibattitu ġdid u jerġa' jivvalutaw kollox minn ġdid, istu il-pożizzjoni tal-Parlament pożizzjoni li t-tihdet sitt snin ilu qed taħsbu li tqisu dan il- dan il-punt u salima punt. Ettu l tiffukaw fuq il-kooperazzjoni u anki fuq differenzazzjoni bejn l-aċċess u l-eligibilità u naħseb li nishtiq nkun naf eżattament kif dan ser jitwettaq. Nifhem li hemm problemi ta' spejjeż, hemmhekk iħollu jorbot, hemm problemi ta' spejjeż f'ċertu stati membri li huma marbuta mal-kwistjoni ta' sussidjarjetà sim tal-kompetenzi, iżda tassew naħseb illi ma nistawx noqogħdu nqablu il-valuri vizavi l-spejjes, naħseb li din hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata bħala waħda ewlenija. Naħseb li dibattitu f'dan il-Parlament għandu jiffoka u nħares il-qoddim biex naħdem ma' rapporter u xedur rapporter dwar kif nistaw mmexxu l-affarijiet il-qoddim biex ma jibbax kollox blokkat. Naqbel ma' presidenza taljana li għalet laħi kunem hemm il-11 ta' novembru fuq livella ministerjali dan lejt mim ta' Deċembru Din il laqat ministerjali miex il-bidu ta' diskussjoni imma da tkun proposta konkreta fuq liema oqsma taħsbu li jista' jkun hemm progress. Grazzi President. Grazzi Korazza. Kif qalet is-Sinjura Luna Ċek u anki sinjura Costa naqblu issa Silvi Gijom fissem il ppm e. Grazzi, għalla sendi, skużawni. Grazzi. Grazzi, President. Nixtieq nitkellem f'dan id-dibattitu. Nirringrazzja anke l-Presidenza Taljana tajt widana li qalu, dak li qalu anki lill rapporter U naqbel ukoll ma dak li ntqal dwar id diffikultajiet speċifiċi ta' din id-direttiva. Nitkellmu dwar il-progress li nkiseb u anke dwar l-ambitu ta' direttiva. Kummissarju Almunja kien qal li aħna fil-Parlament Ewropew irridu li niksbu progress. Għandi xi kummenti li nixtieq nagħmel l-ewwel nett. Konna daqsxejn laxki u issa bżonn li nmexxu daqsxejn l-affarijiet għall qudiem ħniċċaqal u l qudiem u dan irridu nagħmluh bħala Parlament Ewropew u rridu nqisu wkoll illi kull ma jmur qed naraw iktar każi ta' diskriminazzjoni kif intqal deġa' speċjalment viżavi nies b'diżabilità, imma hemm tipi oħrajn ta' diskriminazzjoni wkoll fid-dinja tal-lum. Kenna l-elezzjonijiet Ewropej u rajna bajnejna li għanna bżonn Ewropa li tagħti ħarsa lejn il-ħarsin ta' l-individwi u tiġġielet id-diskriminazzjoni. Dawn huma kwistjonijiet sensittivi ħafna. U jkun diffiċli ħafna li wieħed jiġġustifika lill-ċittadini Ewropej li aħna qegħdin bidejna fuq zaqna f'kriżi bħal din u ma tnamlu xejn, u aħna bħala Parlament Ewropew u istituzzjonijiet Ewropej rridu nuru li aħna qegħdin hawn biex niddefendu l-interessi ta' ċittadini tagħna. Irridu nurhom li qed naħdmu. Għandi xi kummenti oħra li nixtieq nagħmel. Forsi xi mistoqsijiet ukoll marbuta ma' xi argumenti li jagħmlu ċertu stati membri fuq l-ħtiġa ta' zblukkar. Fuq l-ispejjeż li semmow anki il pista tal-provi li għandhom jiġu riversati, iva. Però rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn l-ispejjeż. Jew l-ispiża li ma jkonniex test bħal dan, kemm jiswinna dan kollu? Kemm jiswinna li ma jkonniex test bħal dan? u kun hemm ma jkollux aċċess għal ċertu servizzi bħal tas-saħħa, il-qasam ta' djar, l-impjigi, U hemm każi eżistenti ta' diskriminazzjoni u din hija spiża fiha nifisha u għalhekk hemm bżonn ta' ħarsien. It-tieni kumment li nixtieq nagħmel huwa dan. Ilu li hemm blukkar dejjimi fil-Kunsill u issa rridu mexxu l-affarijiet f'korra peret jintqal. Imma x'marġni għandna, x'ambitu għandna biex nelbu din il-problema. Tkellimtu dwar id-direttiva, jista' jkun hemm bidliet bidliet li mbagħad iwassunna iwasluna biex noħorġu minn dan il-blokkaċ kollu, x'tistgħu tagħmlu biex nfasslu dan it-test, għax għandna bżonnu dan it-test. Grazzi, grazzi Silvi, tajja fwis, il President, issa fisem il-liberali Sofi bħala xedu. Grazzi President. Grazzi l-rappreżentanta tal-Presidenza Taljana u l-Kummissjoni Ewropea u grazzi għall-appoġġ li uro għal dan id-dokument. Jiena konċedo għal dan ir-rapport mhux mill-mandat ta' qabel, imma ta' qabel dak, żewġ mandati ilu, u naħseb dan huwa wieħed mill-iktar dokumenti li ilu għaddej fl-Unjoni Ewropea. U għal daqstant naħseb li Dan intqal kol minn kollegi oħra dak li qalet il-rappreżentanta tal-Presidenza Taljana. L-Istati membri kollha jħadnu l-istess għan. Imma mill-li jider mhux veru dan. Kemm jista' jkun diffiċli dan ix-xogħol? F'Marzu 2009 il-Parlament ħad deċiżjoni l-istati membri kull ma jridu jagħmlu huwa jagħmlu copy paste tagħha u jadottawha. Allora ma nidux nilabu ta' birruħna bħalli kiku memx problemi, le, hemm nuqqas ta' rieda politika. U għajja ngħidu l-affarijiet kif huma, x'qed jiġri. Mill-2008, mill-proposti inizjali, ir-realtà politika, il-klima politika imbidlet u ħafna partiti li jinsabu fil-gvern bħalissa jinsabu taħt pressjoni kbira ta' ħafna partiti populisti, razzisti, ksenofobi, misogeni, kontrasemitizmu, eh, homofobiċi, kontra zingari, kontra l-Islam, etc. Ġifiri, tistaw tifmu l-istampa li għet niprofa npinġi għawnek, intervjeni il-President naħseb li maħallejt il-ħad barra. Naħseb kont pjuttost kompleta, tkompli s-Sinjura Sophie Indveld. Mux din ir-raġuni għalfejn il-partiti fil-gvern qed jibżaw li jihdu passi ulterjuri u naħseb jekk ikunu onesti jgħidu li din hija problema teknika għalfejn ma jaġux wieħed wara li ieħor u jgħidu eżattament x'inhi l-pożizzjoni tagħhom għax jekk jaqblu malan ta' trattament indaqs allura l-affarijiet jistgħu jimxu żbrix. Jistgħu nagħmlu kollox wara nofsinhar wieħed biss. Nfakkarkom li dan il-proċess imbeda fl-2008, issa wasanna l-2014 l-istati membri sa meta qed jistennew li jalqu dan id-dokument Kemm ħan iċ-ċittadini Ewropej għandhom jistennew aktar? Qed nisma' li l-ispiża ta' trattament indaqs b'nies b'diżabilità tintuża bħala pretest. L-ewwel nett, kif qalet Luna Lunacek, jiena ma nistax nifhem kif xi ħadd li jista' jiġi jkun produttiv u indipendenti jista' jiswa aktar l-istat mill xi ħadd li għandu bżonn appoġġ statali. X'razza ta' argumentu dan? Ma jagħmel sens, ma jreġġix. Hemm argument morali, trattament indas. Ġifieri tużawx il-nies b'diżabilità bħala l-vitmi, bħala skuża. Fl-2008 dak kien il-punt ta' tluq, naħseb minn dak iż-żmien kulħadd se jadatta bid-direttiva jew mingħajra. Jekk qed nitkellmu dwar li nadattaw il-binjiet jew pereżempju binjiet ġodda, kollha setgħu jiġu ġustati mill-2008 l-hawn, x'qed iżomm milli dan jiġri? Għalfej l-Istati membri għandhom zon direttiva Ewropea sabiex ikun hemm trattament inda sa ċittadini kollha. Din is-sussidjarjetà dan dritt fundamentali għandhom l-affarijiet b'mod spontanju mingħajr id-direttiva Ewropea. Jiġifieri ma noqgħodux nilagħbu ta' berruħna b'dawn l-affarijiet, ma noqgħodux nilagħbu l-affarijiet ta' subajna fħalqna, ejja nkunu onesti u ejja nużaw il-modell li ġie adottat mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Il-President, tajjeb wis. Grazzi Silfi. Grazzi. Issa imis l-Sur Presigonas, jek Mr. Chairman, uh, President, il-GUNGL e jappoġġa bisħiħ din id-direttiva. Madana kollu, nishtiq insemmi l-ipokrezija li ġejja min-naħa tal-Kunsill u anke min-naħa tal-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam din il-kwistjoni. L-elitisti Ewropej jaħilfu fisem drittijiet fundamentali, ma meta tiġi biex tasal assi u no, ma jridux ikunu marbuti mar regoli li jinfurzaw id-drittijiet tal-bniedem u għalhekk baqgħu isusu għal din id-direttiva wara tantu tant snin. Għandikom xi eżempju konkreti kif l-elitisti Ewropej qed jifmu x'inhuma drittijiet tal-bniedem u r-rispett ta' trattament indaqs. Dak li għandu xieqsam l kim sejjaħ memoranda u programmi ta' trojka li huma forzati fuq ċertu stati membri. Per eżempju, fil-Greċja, trojka mamula minn żewġ terzi minna mill-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew imponow fuq il-Greċja, fuq Greċja li inneħħu għal kollox il-benefiċċji soċjali għal nies diżabilità li tfisser tkasbir flagranti tal-artiklu 21 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li bħalissa qiegħda fis-seħħ. Għal daqstant huwa ovvju li ma jixtiqux jorbtu jdejhom ma biktar regoli dettaljati bħal per eżempju dawk li hemm fi direttiva pjanata. U barra minn hekk fil-kwistjoni ta' l-impik li huwa lan ta' direttiva oħra li diġa hemm fis it-trojka imponiet fuq il-Greċja u fuq il-gvern Grek li ibaxxu il-rata tal-pagi pagi l-iktar minimi għazzaza taħt il-level minimu ta' eżistenza minn tal-inqas 15% mill-li jem bħalissa u bekk qed jimponu diskriminazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam l-impjegati l-oħra kollha. Dejjem jekk ma nqisux il-fatt li hemm direttiva tali li diġà qiegħda fis-seħħ u laqqas minar ma nqisu l fat li l-artikolu 21 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali espressament tipprojbixxi diskriminazzjoni bħal din. Għal daqstant, huwa ovvju li rrida politika mhix edem u għanna naqbdu najdu l-affarijiet kif huma li din hija ipokrezija. Grazzi. Il-President. Grazzi. Issa sur ġirek fisem li sijar. Grazzi, President. Jiena ħan nitkellem bil-Pollak. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Luna Cech u anke lis-Sinjura Intvelt li semmaw in-nies b'diżabilità. Nirringrazzjakom għall-appelli tagħkom biex ikun hemm iktar solidarjetà ma' dawn in-nies. Jiena kont l-speaker tal-Parlament Pollak u dak iż-żmien konna minna ħafna xogħol biex nagħtu daqqatit il dawn in-nies. Daħħalna bidliet tal-infrastruttura u anke bidliet fil-leġiżlazzjoni. Iżda kenna smiħ dan l-aħħar għall-kummissarji l-ġodda u smajna illi l-kulleġġ tal-kummissarji il-grupp kollu kemmu ħassu li d-drittijiet tal-LGBT qed jitqisu bħala parti minn dan il-kunsens u kolla ngħidilkom il-bidunet li dan il-kunsens mhux qiegħed hemm. Mhux minnu dan. U din mhix biss kwistjoni ta' dispożizzjonijiet kostituzzjonali fil-Polonja, fil ungerija jew l litwania mhix kwistjoni ta' referendum fil-Kroazja pereżempju li jurukom li m'hemmx qbil, imma hemm protesti tal-massa jew movimenti tal-massa f'ċertu pajjiżi fejn dawn il-liġijiet edin fisseħ u għalhekk hemm pajjiżi li huma kontra ħafna drittijiet li qegħdin jappellaw għalihom il-gruppi tal-LGBT. Hija kwistjoni tan-norma soċjali tal-familja tradizzjonali u mhix kwistjoni ta' għażla jew proposta fost ħafna għażliet li qegħdin nitkellmu dwarhom hawnhekk. Għaldaqstant nixtieq ngħid ħaġa waħda hawnhekk. Il-promozzjoni tal-omosessualità u l-aspett politika politiku tal-omosessualità hija xi ħaġa li tifridna fl-Ewropa u speċjalment meta nagħmlu pressjoni fuq pajjiżi li mhumiex parti mill-Komunità Ewropea għadhom. Meta ndaħlu drittijiet tal-LGBT fit-taħdidiet tagħna mal-Moldova u l-Ġorġja u ma tixprunax tant l-awtorità tagħna, ma tantx jagħmel najb, aħna tanna f'komunità ta' ġnus imma mhux xi ħaġa li tmur kontra l-wirt kulturali u legali Ewropew. Grazzi. Grazzi, Sinjura Loristen Martin għal snd Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nissieħeb ma' dawk li tkellmu qabli li qed jisqu fuq l-urġenza għad drittijiet ta' nies b'diżabilità. Ġimgħa li għaddiet f'Tallinn kellna konferenza organizzata minant delegazzjoni tal-SND għal dritt tad-dinjità huwa dritt fundamentali tal-bniedem u għamek kien hemm ħafna nies mhux biss bissiġġu tar-roti imma b'nies b'diżabilitajiet multipli u verament qed jittamaw li aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew nistgħu ngħinu insolvu l-problemi tagħhom, mhix problema biss għall-aċċess tas-suq tax-xogħol għax hija parti biss minn dawn in-nies li huma inklużi f'dan il-grupp, imma hemm nies oħrajn kważi 80% tan-nies diżabilità, li d-dinjità tagħhom hija imnaqra mill ħajjiet mill-problemi tal-ħajja ta' kuljum tagħhom li mhux qed jiġu solvuti la fil-leġiżlazzjoni ta' ħafna pajjiżi u l-pis jaqa' kollu fuq spallejn il-familji. L-istati qed iħossuhom mhux obbligati li jagħtu daqqatit il dawk il-familji, il dawk in-nies, il dawk it-tfal sa livell li garantixxi d-dinjità. Livell minimu tajnuna imma mhux biżejjed biex jiżgura id dinjità tan-nies b'diżabilità. Id-drittijiet għal dinjità tal-kulħadd nis b'dizabiltajiet multipla jew dizabilta qalila kollha għandhom ikunu inklużi. Huwa minnu li jekk nis b'dizabilta jaħdu hemm jistgħu jaħdmu hemm il-lat ekonomiku imma rridu nifmu li din mhix kwistjoni ekonomika imma kwistjoni ta' dinjeta tal-bniedem. Grazzi. Next is uh, Miss Stevens, uh, Helga. Grazzi ħafna issa Helga Stevens. Grazzi ħafna. Jina xtaqt nfakkar lil kollegi li hemm 10% tal-popolazzjoni Ewropea li għandha diżabilità. Jiġifieri dan huwa grupp kbir mhux ħażin. Ma nix ninsew li dawn irridu jiġu trattati bħala ċittadini sħaħ għalhekk hija direttiva verament importanti. Li mhux ħassolvi kollox imma hija importanti ħafna u pass fid-direzzjoni tajba. Mbagħad li xi ħaġa importanti hija bidla ta' mentalità. In-nies li għandhom diżabilità jistgħu jikkontribwixxu b'mod kbir lis-soċjetà tagħna jekk tingħad lilhom il-possibilità li jagħmlu dan u din nistaw nagħmluha jekk neliminaw il-barriri kollha, l-ostakli kollha anzi fil-talim, fil talim fil akkomodazzjoni manka fil-ħajja soċjali għaliex b'dan il-mod biss inkunu nistgħu nitkellmu dwar partiċipazzjoni sħiħa. Id-direttiva hija verament importanti f'dan is-sens. Hemm bżonn li nifukaw fuq l-aċċessibilità. Għaliex bħalma diġà qed ħafna drabi huma verament ostakli fiżiċi li ma jippermettux li jkun hemm il-parteċipazzjoni sħiħa fil-ħajja soċjali. Hemm ukoll konvenzjoni dwar dan li hija iffirmata minn numru ta' stati membri. U issa wasal iż-żmien li naġixxu daqshekk klim, issa wasal iż-żmien li ngħaddu għall-azzjoni. Iva, ċertament l-istati membri kollha għandhom e, leġislazzjonijiet u l-awtoritajiet iridu jsegwuhom. Iżda huwa importanti li kull stat jipprova jagħti eżempju. L-importanti huwa li naslu għal politika li verament tkun inklusiva. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li miss, hemm ħafna eh, kollegi li jixtiequ jitkellmu. Għalhekk ħan prova nagħla il lista tal-kellima issa mela il-kellim li miss huwa Peter Lida. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq najt xiftit eh, klim bl-Ungarijs sal xi kollega Pollak tkellem fuq il-Polla fuq l-Ungarija. Meta smajt eh, dak li qal jiena isna ħadd pass lura ta' mit sena, nixtieq ngħid lil kulħadd li ma teżistix forma ta' familja li għandha monopolju fuq l-oħrajn, hemm bżonn li niftakru dan kollha kemm aħna. U mhux minnu li s-soċjetà Ungeriża tikkundanna forom differenti ta' familja min, li huma differenti minn dik it-familja tradizzjonali jew inkella l-unjoni eh, ta' bejn persuni tal-istess sess. Iva, il-gvern Ungeriż hekk imma mhux is-soċjetà assolutament ma nistawx naċċettaw li nagħmlu diskriminazzjoni bejn il-persuni għabbażi tal-orjentament sessuali tagħhom. Għalhekk jiena nixtieq ngħid li meta nagħmlu diskriminazzjoni kontra xi ħadd minħabba l-orjentament sessuali tiegħu, inkunu qegħdin nagħmlu ksur tal-drittijiet tal-bniedem u dan ikun ksur verament serju. Grazzi ħafna Peter. Issa għaddi l-kelma l sur Uġeġovski. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nixtieq nitkellem bil-Pollak. Issa, jekk aħna ikonna rida tajba għal labbozza din id-direttiva, xaktax nifukaw fuq il-kwistjoni tal-promozzjoni ta' persuni, ta' drittijiet tal-persuni eh, b'dizabilta. me ebda dubju dwar dan. Issa, jekk il-Kummissjoni tixtieq tatina abbozz ta' direttiva li tifoka fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, dimma toħloq nix problema Iżda sfortunatament jiena ma nistax naqbel ma wieħed mill-kellima li tkellem qabli. Li akkuża uħut mill-istati membri li kienu qed jitkellmu dwar l-antisemitizmu u d-diskriminazzjoni. L-istqarrija ta' Trattat ta' Lisbona tpoġġi fiduċa fuq l-istati membri u tirrispetti il-tradizzjonijiet kostituzzjonali tagħhom. Aħna tal-opinjoni li ċertu drittijiet fundamentali tal-bnedmin u tal-familja qed jiġu pratikati b'mod tajjeb fuħut mill-Istati membri. Hemm ċertu trattati fis-seħ, hemm eh, tradizzjonijiet kostituzzjonali li hemm bżonn li nsegu. Issa, punt partikolari, il-Polonja. Aħna kontra l-ideoloġija tal-LGBT. Iżda drittijiet tal-familja tradizzjonali li semma l-kellim ta' qabli mumiex waħda mill-azliet possibilta li huma possibilta għal dak li huwa il-mod kif taħdem is-soċjetà. Dawn huma il blokok fundamentali ta' ċivilizzazzjoni Ewropea minn żmien Rumani. U hemm bżonn li naqblu manifatuse li qal li dan huwa punt fundamentali ta' ċittadina ta' ċivilizzazzjoni tagħna. Issa d-direttiva ta' kontra id-diskriminazzjoni hija għodda sabiex nimponu fuq l-istati membri xi soluzzjonijiet li jmorru kontra eh, it-tradizzjonijiet kostituzzjonali. U għawek għaw il- il-problema. Jekk aħna nifukaw biss fuq il-persuni b'disabilità, naħseb li nistgħu nagħmlu progress u aħna nistgħu nappoġġaw dan il-grupp soċjali partikolari. Nixtieq nappoġġa sur Jurek hawnhekk din hi ħaġa tifridna u hija għodda ta' konfrontazzjoni ideoloġika u mhux il-mod kif niżviluppaw il-bnedmin fuq dan il-kontinent. Um, okay, well, okay, colleagues, on that interesting note, we're going to... Grazie ħafna kollegi, kien interessanti ħafna, mela ħana mill taqsira ta' dibattitu. Grazzi ta' diskussjoni. U kollegi ġodda forsi ħat tindunaw kemm hija wiesa l-kompetenza tal-kumitat tagħna Siri għandek point of order? Iva għandi point of order. Jienet naħseb. Tista tagħmel kwalunke tip ta' sqarrija f'din il-kamra? Le, jgħid il-President. Tajjeb li ngħidu eh, affarijiet li tantu ma' umiljanti eh, dwar l-bnedmin li jistgħu jisimgħuna u jarawna, mhux aħjar nirreflettu ftit unu jkollna regoli ċari f'din il-Kamra f'dan il-Kumitat sabiex ma noffendux in-nies. Qed numiljaw ruħna, qed inħossni imbarazzata. Ma nistax nħu nifs din il-Kamra. Naħseb li inti għamilt issa sqarrija fuq il-kummenti ta' qabel u frankament jena naħseb kien dan kien ċara l kulħadd Yeah. I think, I think, I think colleagues at, at were making their, their Jena naħseb li l-kollegi kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu fuq dan. Mhux ħanoqgħod niftaħ dibattitu. Naħseb li inti verament wassalt il-punt tiegħek mhux niftaħ dibattitu. L-opinjoni tiegħek hija ċara u naħseb li hemm kollegi oħra li ħajaqblu. Mela, Ma nixtiex li ninsew mbagħad il-punti tajbin li saru f'dan id-dibattitu għax dawk kienu tajbin, id-dibattitu kien fuq id-direttiva orizzontali kontra d-diskriminazzjoni u tkun ħasra jekk l-aħħar kummenti li saru jaħbu il-punti verament pożittivi li saru qabel. Għalhekk nixtieq nitlob il-Ulrike sabiex e, tagħmel tal taqsira ta' dan id-dibattitu. Nixtieq nfakkarkom li din għandha storja twila twur lura Sinjora Burton u Romeva pala rapporters. Unġibi l-istoria waħda twila, issa uħilna fil-kunsil u smajna għaliex għaliex hemm ħafna pressjonijiet esterni. U minkejja l-ħidba tajba tal-presidenza taljana aħna smajna li issa ħajkun hemm ħafna pressjoni esterna li ma nimxux il-qudiem Issa fil-firxa eh, politika kollha smajt ħafna simpatija għal eh, ċertu elementi għal din id-direttiva kontra diskriminazzjoni u iva ħajkun hemm sitwazzjoni fejn mhux ħajkonna unanimità fil-Kunsill għalhekk ħajsir ħafna ħafna xogħol mix-shadows u rapporter li ħanisimaw eh, ta' tistaqsira, mbagħad ħajkun fidejn il-kollegi ta' dan il-kumitat sabiex jaħdmu flimkien ma' rapporter sabiex verament namlu x-xogħol tagħna sabiex dan din id-dirtiva verament taħdem. Għalhekk mela ħanati eh, l-kelma li rapporter sabiex ittina l-istrateġija tagħha biex immexxu l-affarijiet il-qudiem. Iżda m'hemm ebda dubju li għanna problema, mux najt il-presidenza taljana, xumma fuq livell individuali jamlu bieċa xogħol tajba ħafna, imma irridu naraw kif nistaw namlu progress issa l-istati membri l-oħra. Ulrike, għajdin naftit. Kif għammexxu l-affarijiet il-qoddim issa minnaħat tal-Parlament? Jina għandi bżon il-wieġeb il-dawk, eh, anka li referi tal jom Cecilia, eh, qabel ma nagħti taqsira rrit il-wieġeb, li Jovandowski. L-ewwel qed nitlobkom taqraw it-text għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq aċċess għal prodotti u servizzi. Qegħdin nitkellmu fuq min u liema persuna, ġifieri li kulħadd għandu jkollu permess li jidħol eh, f'appartament. Iġviri ħadd ma jista' jgħid lej ma rridx żewġ xirġil gej li jikru appartament. Le muxek. mhux hekk. Għana għek mux nitkelmu fuq iż żwieċ per eżempju, bej persuni tal-istess sessi, ġviri aqraw id-direttiva, un-bat tkelmu, jek ċedu titkelmu, dik l ewwel talba tijaj. It-tini komment. Id-drittijiet tal-LGBT mumiex kwistjoni ta' ideoloġija, l personi eh, persuni omosessuali, transessuali, transgender, ġbir dawn ilhom jeżistu minn żmien ir-Rumani, anka fost l-imperaturi Rumani jekk taqra l-istejjer tal-istorja. daw ilhom jeżistu fil-partijiet kollha tad-dinja fil-kulturi kollha, fost il-gruppi reliġjużi kollha jeżistu, jeżistu fil-Knisja Kattolika, fil-Knejjes Insara l-oħra, fil-Knejjes Lut, fil-Musulmani, għaliex din miex għażla inti ma tiddeċidix ma min lil min ħatħobb. Tista' tiġi l-tfal tiegħek. L-tfal ta' tfal tiegħek jekk għandek. Lil ħutek. Hemm xi nies li jiġrilhom li l-ġenituri tagħhom li wara e, f'perjodu aktar tard fil-ħajja tagħhom jiskopru li huma jew bisesswali jew inkella huma jsiru jħobbu xi ħadd tal-istess sess tagħhom u dak li qed tgħid inti hija diskriminazzjoni. U jiena personalment, u ma nixtieqx namla personali, imma dan ifisser b'dak li qed inti qed li bħala mara lesbjana. Jiena ili miftuħa fuq dan il-fatt tal aktar minn 30 sena. Inti qed tgħid lili li jiena m'għandux ikolli permess, pereżempju, li najt li qed issir diskriminazzjoni kontrija jekk li li ikeċċuni minn xi kaffeterja għaliex jiena kont qed inżomm it il-sieħba tiegħi u forsi inti abbusa f'post pubbliku. U din hija ħaġa li ġrat, mhux li li ma ħaxaħat li nafien. Aħna dak li rridu nipprevjenu. Jekk inti minn tixet tippermetti li drittijiet tal-LGBT ikunu parti minn din id-direttiva kontra d diskriminazzjoni, jiena ma nistax nifhem għalfej mbagħad inti tajt li din id-direttiva hija għodda sabiex nimponu xi ħaġa fuq l-istati membri. Jiena ma nifhimx għalfej inti qed tajt li din id-direttiva hija għodda ta' konfrontazzjoni ideoloġika. X'inhi x'hemm ideoloġiku li wieħed isir ħobb il xi ieħor? u li ma jixtieqx jaħbi dik l-imħabba. Imma li tkun tista' taħroġ u tajt lill ġenituri tiegħek id-dar. Minar ma tibża li huma ħajkeċċuk mid-dar jew inkella li tibża li ħajkeċċuk mill-iskola pereżempju. Jew li ikun hemm il-bullying u jajruk. Dan sempliċement għax tibda tħobb il xi ħadd, x'inhi l-problema? Inti qed tajt li din it-tip ta' din hija forma ta' ideoloġija inti fil-parlament eh, pollak li inti kont speaker għandek irġil eh, gay Robert Biden forsi tafu jina l miju eh, fil-Messiku il-ġimgħa li għaddiet fil-konferenza dinija LGBT. Baktar minn 500 persuna oħra LGBT minn madwar id-dinja fejn l-Unjoni Ewropea jarawa bħala unjoni ta' pajizi fejn il-drittijiet tal-LGBT edin fuq uddim fejn persuni u persuni LGBT jista' jkollhom id-dinjeta li jgħixu il-ħajja tagħhom mingħajr biża. Għaliex hemm ħafna nies f'din id-dinja, nies bħali qegħdin jiġu arrestati, qegħdin jiġu maqtula Aħseb wara ġifiri qed nitkellmu li tkun tista' tikri appartament u tgħix eh, ma' sieħeb jew sieħba tiegħek mod miftuħ u forsi anke tfal tagħkom. Jena nitlobkom li tiqfu. Tiqfu titkelmu dwar konfrontazzjoni ideoloġika li l-Unjoni Ewropea edha timponi xi ħaġa fuq l-Istati membri. Il-parlamenti ta'kom, il-gvernijiet ta'kom qablu mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Li tajt, mod ċar li ħadd m'għandu jiġi iddiskriminat għabbażi ta' orjentament sesswali. it trattat tal Lisbona Iċi maqbul mill-gvernijiet tagħkom. Ma nafx forsi inti konx il-speaker tal-parlament dak iż-żmien, imma kien il-gvern tiegħek, il-gvernijiet tagħkom, ġifieri inkluż dak Polak li qbiltu dwar dan, ġifieri x'qed tgħidu issa? Intom fuq l-Unjoni Ewropea, intom parti mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea mi timponi xej fuq l-Istati membri. Aħna kull marridu li l-Istati membri kunu ċari ħafna li anka id-drittijiet tal-LGBT, pa drittijiet ta' persuni b'dizabilità, drittijiet ta' persuni li għandhom religjon li forsi hija f'minoranza, li għandhom pol opinjoni politika li mhix fil-maġġoranza li huma eh, għandhom iż-żmien huma xjuħ ma jridux li sid diskriminazzjoni kontrihom. Id-drittijiet huma indaqs għal kulħadd. Ulrika waqfek. And I'll come to the end. I, you can, you can, you can now I'll, do the dry bit in about 30 yes, seconds. I'll, I'll, yes, I will. Don't do worry. <laughs> because I because said we're in the beginning, and most of members here who spoke il-maġġoranza tal-membri għawek li jitkelmu appoġġaw dak li jett fil biddu jina għet eh, kif rrit nimxil nimxi qudiem koll. U għet nisma' u koll li flisi jarem xi li huwa rapporter, ġifiri nittama li ikunaw darb'oħra. U għallin inqas konna l appoġġa parti mill-ICR. Jena naħseb li strategija biex nimxil qoddim huwa li dawk minna li flimkien mal-presidenzi li jridu dan, jena nishtiq li l-presidenza taljana tiħu dan il-passi l-qoddim u tamila dil-ħagġa, Minna ħatija il-parti ewlenija hija li aħna naħdmu ma dawk il-gvernijiet. Jo dawk il-partiti li huma fil-gvern u li qegħdin forsi kaxkru naqra saqajhom li huma rezistenti għaliha li nitkellmu magħhom. U jina l-esta nitkellem ma' shadows kolla u ma' dawk MPs li nafu li huma lesti jkoperraw fuq dan, nitkellmu magħhom u anka rridu naraw l-ispejjeż, ma mhijiex fuq l-ispejjeż hija fuq id-dinjità u l-igwaljanza. Ħna qafgħu grazzi. Churika, so now we ask for the presidents. Grazzi ħafna issa nixtieq nitlob lill-presidenza le mhux mhux għalfejn titkellem anzi qegħdin tard. Eh, aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li konna tekst sabiex nagħmlu progress fuq dan inti smajt l-opinjonijiet tal-parlament u naħseb li ċara li rridu nimxu qoddim. Sfortunatament aħna spiċċanna l-ħin ma rridux eh, aktar kummenti ma naħseb li ċara u eh, mhux ambigwa xini l-pożizzjoni tal-parlament fuq il-direttiva. Grazzi kollegi għal eh, dibattitu eh, Nistaram mal-point of order? Pal kelli ma ta' qabli. Ħajkolli nagħlaq ħajkollna laqx vera bizna l-ħin. Kollegi naf li għaddejn eh, minn dibattitu verament inqanqal għal taħriġ tal-forzar tal-liġi, isna bidilna naqra l-perspettiva u hekk imma xorta wahda għaw il-kollegi li ma prezenti għal dan il-punt fuq l-agenda tagħna, jena għaddu għal punt numru 8 l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat taħriġ tal-Forzar tal-Liġi għanna il-Kinga, rapporter Nad il-kelma kummissjoni l-ewel, tajjeb. Kontribuzzjoni l-ewel. Mill-naħat għal kummissjoni Commission first, no? Thank you very much. I want to hear the commission first. No. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, on... Grazie ħafna, Sir President, membri onorevoli, sinjuri, lodwa tajba. Iva, edin imbidlu verament il-perspettiva meta mqabbel ma' dibattitu li għadna kif eh, smajna. Iżda irrid ngħid li jiena verament kuntenta li dan il-Kumitat jagħti l-opportunità l kummissjoni sabiex tippreżenta id-direzzjoni tal-proposta tagħha għal regolament ġdid dwar is-sipol. Is-sena li għaddiet Kien hemm ħafna eh, diskussjonijiet fuq is-sipol, ma dawn id-diskussjonijiet mhux dejjem iffokaw fuq il-kontenut tal-attivitajiet tal-Aġenzija jinkella tal-valur miżjud. L-aktar id-dibattiti kienu fuq il-merger, u mbagħad fuq is-sede fejn tkun sipol. Iżda fil-fatt kellhom lan li eh, jenfasizzaw il-bżonn li nagħmlu riforma ta' sipol sabiex din l-Aġenzija tkun verament tajba għall iskop li kienet maħluq għalija. Il-kolleġislaturi fil-fat qablu li revizjoni tal-qafas legali tal-Aġenzija kienet xi ħaġa li irridu naħsbu fiha. Għalhekk mill-perspettiva tal-Kummissjoni, il-ħsieb wara l-preżentazzjoni ta' din il-proposta f'dan l-istadju mhux iktar tard għanda tlet raġunijiet ewlenin. L-ewwel net biex nagħmlu riforma tal-qafas ta' sipol u nallinjawa ma' dik ta' aġenziji oħra. Fl-istess ħin natuwa il-mezzi sabiex tkun tista' timplementa l-iskema tal-infurzar tal-liġi. It-tieni punt, irridu inserħu moħ sipol u l-personal tagħha dwar il-prospettivi tal-ġejjieni ta' din l-Aġenzija f'Budapest. U fl-ħarnet irridu nwieġbu għall-istedina tal-kolleġislaturi sabiex jippreżentaw reviżjoni tal-deċiżjoni tal-Kunsil eżistenti li illum tmexxi sipol. Il-proposta tal-Kummissjoni tuħu spunt minn ħidma preparatorja li saret fl-2011 u l-2012 u li iffukat fuq il-modernizzazzjoni tal-bazi legali ta' Sipol. Dik il-ħidma preparatorja konkludiet f'numru ta' sejbiet li miraw lej il-bżon li kunem implementazzjoni effettiva ta' skema ta' taħriġ tal-inforzar tal-liġi li sejħila l li tkun aktar effiċenti u aktar effettiva. Is-sejbiet u koll indikaw li hemm il-bżon li nalqu il-vojt ta' bejn l-ħiliet u l-arfin tal-uffiċjali tal-forzar tal-liġi. Alex skont dawk is-sejbiet iżda wkoll wara it-talba minnaħa tal-kolleġislaturi sabiex Sipol tibqa aġenzija indipendenti u li s-sede tkun f'Budapest, din il-proposta mill-Kummissjoni edha tati afas legali għal Sipol imġedda b'banijiet naqra usa u l-arranġamenti ta' gvernanza modernizzati. Nixtieq ngħid li il-proposta kif ġiet ippreżentata ma tfissirx piżijiet finanzjarji addizzjonali u din issibuha fl-anness għal dak li huwa l-isqarrija finanzjarja leġislattiva. Din il-disciplina budgetarja neċessarja tmur it fit ma' rispett għas ceilings li ġew stabiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tmur lura għall-Lulju tal-2013 dwar li programmar tal-rizorsi umani u tal-istituzzjoni. U jekk inħarsu lejn l-istruttura din issegwi id-dispożizzjonijiet standard li ġew infasla mill-Kummissjoni sabiex eh, tirrifletti bisħiħ Eh, il-ħidma tagħha taħt l-approċċ komuni għal dawk li huma l-aġenziji deċentralizzati u jiena naf li din il-Kamra hija verament familjari magħhom. Issa dwar il-kontenut tal-proposta, lan huwa li natu lil sipol il-mandat legali xira u permezz tar riallokazzjoni tar risorsi li nimplementaw l-sforz ta' taħriġ skont il-komunikazzjoni LETS Minnaħal oħra irridu intejbu kol il-gvernanza billi niprofaw niksbu effiċenza miżjuda u nallinjawa mal-prinċipji li bħalma u huma parti mill-approċċ komuni fuq l-aġenziji deċentralizzati. Billi nafdaw l sipol bil-ħidma li jikkoordinaw l-implementazzjoni tal-lets, il-proposta edha twessa il-possibiltajiet sabiex sipol tappoġġa, tiżviluppa, twassal u tikkoordina it-taħriġ għal l-uffiċċji ta' taħriġ tal-forzar tal-liġi fuq kull livell, imma dan mingħajr preġudizzju għall inizjattivi nazzjonali li jittieħdu mill-istati membri fil-qasam tal-taħriġ tal-personal. Jiġifieri, mandat imwessa ma jfissirx inkoraġġiment fuq il-prerogativi nazzjonali dawn jibqaw imħarsa. U speċifikament fuq dan is suġġett tant importanti ta' sussidjarjetà nixtieq ngħid li r-rwol ta' Sipol jestendi għal ma ma jeċċedix it-taħriġ tal-uffiċjali tal-Pulizija fl-Unjoni Ewropea e, oti ta' kompetenzi komuni kif ukoll tisħiħ ta' kultura ta' Pulizija tal-Unjoni Ewropea l-għanijiet imwessa jfissru koll li nkunu qegħdin imwessaw ix-xogħlijiet tal-Aġenzija u dejjem skont il-komunikazzjoni fuq il lets Il-perspettiva tal-Kommissjoni hija li l-uffiċjali kollha tal-enforzar tal-liġi mhux biss huma uffiċjali eh, u mhux biss l-uffiċjali olja jridu jirċievu eh, l-informazzjoni bażika fuq l-istrumenti tal-enforzar tal-liġi. Fl-opinjoni tagħna huwa importanti li nalmu lil kandidati E, zar ta' zazah tal-polizija, l-uffiċjali ta' dwana dwar il-kuntest tal-Unjoni Ewropea tal-infurzar tal-liġi. Waħna nemnu li b'dan il-mod ikunu qegħdin nqajmu kuxjenza dwar l-importanza ta' kooperazzjoni effiċenti transkonfinali fil-prevenzjoni u ġdida kontra il-kriminalità serja. U jekk inżommu fuq is-suġġett ta' xogħlijiet, il-Kummissjoni trid li l-Aġenzija tkun tista' tkontribwixxi għal loti ta' ehm, taħriġ speċjalizzat fuq il-prioritajiet tematiċi tal-Unjoni Ewropea għal dak li huwa pereżempju l-kriminalità organizzata bħat traffikar tal-niedem, il-kriminalità ċibernetika, eċetera, bżonn skont il-bżonnijiet tal-Istati membri. L-iskema ta' taħriġ tal-forzar tal-liġi ma' nix narawa biss bħala għan għall-aġenzija. Iżda bħala eh, skema li tagħti struttura li tmur id fit mal-ħidma ta' sipol u l-offerta ta' taħriġ. Aħna qegħdin naraw ukoll bħala opportunità sabiex nagħtu kwalità, nevitaw ir-dupjar u inkonsistenzi għal dawk li huwa l-infurzar tal-liġi, eh, taħriġ tal-infurzar tal-liġi fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U nirrispettaw Eh, l-Stati membri ġu l-ewwel. Mela, diġa semmejt il-gvernanza, nixtieq inżid xi ħaġa fuq il-kontabilità u responsabilità, l-proposta tintroduċi mekkanizmi ġodda ta' studju parlamentari li involvu kol il-parlamenti nazzjonali. Naf li ma tantxanna ħin, għalek għan qassar il-prezentazzjoni tija jek permettu li nishti insemmi biss zewċa affarijiet oħra, jina naħseb li huwa importanti li aħna nenfasizzaw li din il-proposta miex rivoluzzjoni, hija evoluzzjoni li tkompli tibni fuq is-suċċessi eżistenti tal-Aġenzija u l-istruttura eżistenti. U b'dan il-mod nixtieq nenfasizza il-fatt li kien importanti ħafna li l-Kummissjoni iżżomm il-natura bazata fuq il-network ta' Sipol. Sipol għada aġenzija li tqarreb flimkien in-netwerk ta' istituzzjonijiet ta' taħriġ tal-istati membri. Naħseb li l-aħjar ħaġa li naqfaw nittama li semmejt il-elementi essenzjali tal-proposta u nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazie netlob skuza anki li signora Kala e, għal dak li xtiqu tkellmu fuq il-punt li jmiss fuq il-PNR imma għedin verament lura fil-ħin. Jina ħani prova nitkellem fil-qosor, grazzi President. Jina minn dejjem kont nemmen fil-Parlament illi il-taħriġ tal-livell għal għal-fizzjali tal-, -tal l-infurzar tal-liġi u importanti għal kriminalità trasconfinali. Għal dan bżon għanna bżon ta' eh, aġenzija ċepol eh, kwalifikata. U għal dastant kien ċara l-kulħat li assolutament hemm bżon illi l-qafas legali attuali fuq ċepol jiġi aġġornat ma' trattat tal-Lisbona u u fuq l-iskema ta' taħriċ. Għal daqstantina nilqa ħafna l-proposta. U ta' dak li smajna qabel. Jina naħseb illi bekk aħna għanna l-opportunità biex namlu modernizzazzjoni tal-bazi legali uh, eh, naġġornaw ma' trattat ta' Lisbona u dana inkludi anki ir-rwol tal-Parlament Ewropew, tal-Parlamenti Nazzjonali eh, u jati eh, lil eh, ċepol uh, Eh, l-iskema ġdid eh, ta' taħriġ. U importanti wkoll illi l-istruttura principali tibqa' kifini ta' ċepol. Għal dasnat nibqa' norftu fuq il-netwerk ta' akademi ta' polizija, ta' polizija attuali u biex niskuraw li tkun e-, effettiva u li kollha impatt il- Er, il-risorsi eh, limitati għandhom kunu fukati għal eh, fuq ċerti oqsma li għandhom dimensjoni transkonfinali eh, marbutin ma l istrategija ta' sikurta u prioritajiet identifikati mill istituzzjonijiet Ewropej. Għal daqstant ċepol għanda tifoka fuq taħriġ illi huwa ifukat fuq il-futur u l-attenzjoni lejn il-drittijiet fondamentali għanna nżommuha kif hija attwali u u l-kwistjoni li namlu fużjoni tal- eh, eh, tal-kriminalità, ċiberkriminalità u kriminalità finanzjarja għanna nkompluha. Anki il-rwol ta' koordinazzjoni ta' poċ ta' ċepol u dan għandu kollu bizzejiet setat u anki rizorsi biex ikunu jistaw jikordinaw b'mod ċira il-taħriġ fil-inforzar tal-liġi. U għandu jkunem bizzejiet taħriġ għal fizzjali u anki għal eh, formaturi għal dawk li edin jgħalmu l-għal-għallima. Eh, irridu namlu moti li nevitaw inizjativi mux koordinati, Eh, kwalità xintifika ta' taħriġ u anki l-aħjar użu tal-flus ta' ċittadini. Eċepol għal daqstant għanda għanda biex xol biex tipprova l-efficienza taħħa. U jina naħseb illi huwa importanti illi nesploraw anki il-finanzi Ewropej u nasbu li reċerka tkun tista tiġi imtajba. Irridu verament namlu u kol ma nistaw biex natu li ċittadini valur reali għal għal flus taħħom. Ija importanti din kwistjoni tal-modernizzazzjoni ta' ċepol. U grazzi ta' dettalli tajtna anki li kena ftit ħin. Għala shadows għanna kellima minn l-SND li nisimaw minn għanda l-ewel. Eh, Kunniċi, jena, jena nista nitkellem, ma jena minix eh, shadow għal dan id-dossier. Pero nista nitkellem jek tatin il-mikrofonu. Iva, grazzi. Grazzi, mela jena nishtiq nesprimi illi e napprezza l-proposta li qed niddiskutu llum biex nimmodernizzaw u e, namlu aktar effiċenti il-taħriġ ta' ċepol. E, Però nixtieq inżid ukoll e, kumment tiegħi. L-artikolu 3 tal-proposta li qed niddiskutu tajt jgħid mod speċifiku illi weħet mill-anijiet huwa li natu informazzjoni fuq setturi tematiċi speċifiċi kriminali jew li rigwardaw l-attività tal-polizija tal illi jistaw jwaslu għal valur miżjut. Mela jina nistaqsi propju issa fil-Kumitat Liba qed nitkellmu fuq proposta oħra importanti ta' direttiva għal għal minuri indagati eh, u l-artikolu 19 ta' din il-proposta titkellem fuq eh, taħriġ speċjali eh, fuq każijiet li rigwardaw il-minuri eh, imħabba il-kondizjoni speċifika tagħhom. Jiena nixtieq nistaqsi li l-Kommissjoni jekk fost is-setturi speċifiċi illi il-taħriġ jista' jwassal għal valur miżjud, nistgħux ninkludu anki is-settur dak li rigwarda eh, il-minuri involuti fi kazijiet kriminali u anki gravi għal reati transkonfinali. U nishtaqsi, jekk ikunx utli jekk namlu rabta iktar esplicita bejn l-artikolu 19 ta' direttiva tal-minuri fuq il-taħriġ eh, għal autoritajiet tal-infurzar u eh, din direttiva ta' ċepol biex inkunu nistaw namlu iktar koordinazzjoni u effettività tal-intervenzjoni tal-Unjoni fuq dan is-settur speċifiku li huwa delikat u anki importanti ħafna. Grazzi. Grazzi tal-kontribuzzjoni tiegħek. U issa għal grupp Aldi Inti xadow, u xek. Grazzi, President. Jina l-għol net nishtiqin nitkellem fuq il-sede ta' ċe, Pol. E, Il-Komissjoni għadha tagħmel referenza biex jagħmlu fużjoni bejn Europol u ċepol jew li jkun hemm lokazzjoni ġdida Il-kontribuzzjoni illum eh, minnaħat tal-Kommissjoni li tajt fil-evaluazzjoni tal-impatt illi kull bidla ifisser li se jkun hemm iktar spiża u din hija ħaġa inaċċettabbli. Il-Kommissjoni għandha terġa' eh, tagħmel eh, reviżjoni ta' ħadi u tagħmel verament evaluazzjoni ta' impatt iktar onestu, sinċer. Il-situazzjoni attuali fil- Budapest ma tistax Eh, ma tistax tinkludi eh, eh, il-possibilitajiet ta' tfaddil bejn Europol u ċepol. Hemm bżonn insibu iktar effiċjenza u nżommu u inqas fil-spejza tagħna u nixtieq li l-Kummissjoni tirrispondi mistoqsija sempliċi. X'inhija? xinu l-impatt fi żmien twil tal-budget illi impoġġu il-ċepol eh, f'Budapest eh, flok ma mpoġġuha flimkien ma' Europol flajja. Fil-fatt memx ħafna fil-proposta. Għal daqstant huwa possibbli li intajbu ħafna din il-proposta, specialment fu dak li għandu xaqsam ma taħriġ hemm bżonn nibdew nirriflettu mm, u nibbażaw l-approċċ tagħna fuq il-bżonnijiet u li konna allinjament tal kif il-kooperazzjoni tal-ġustizja pulizija u anki tal-valuri komuni. E, jista' jkun li e, tamin e, nerġaw nirrevedu perspettiva iktar ta' drittijiet fundamentali, iktar iffukata waqt li nżommu anki dispożizzjonijiet li rigwardaw naraw il-taħriġ mill-punt di vista tal vitmi u jiena nisħa fuq il fat li l kommissjoni jistaw jarġaw l-ura u jatuna eh, evalwazzjoni tal-impatt eh, u impatt verament eh, veru, reali, u mux klim bis. Fira. Grazie, kollegi. Dan huwa kull ma nista nati bħala shadows issa nista' ngħaddi għall-Kummissjoni biex jagħtuna kumment qasir hekk joġbok asir, għax verament qegħdin lura ħafna. U nerġa' nisma' minn Kinga biex nagħlaq. Grazzi President. Se nitkellem fil-qosor ħafna. Fuq il-kwestjoni tal-taħriġ speċjalizzat fil-kuntest tal-drittijiet ta' direttiva fuq drittijiet proċedurali, jien naħseb li ċepol toffri opportunità kbira biex tikkoordina koordina Eh, dan it-tip ta' taħriġ. Eh, taqbel eh, tirrispetta l-anijiet tagħha, naturalment l-idea ġenerali fuq it-taħriġ hija illi dejjem hemm bżonn dejjem hemm evalwazzjoni bbażati fuq il-bżonnijiet u għal daqstant ċepol flimkien mal-Istati membri qiegħda tejn biex tibni l-aħjar offerta ta' taħriġ possibbli u jista' jkun hemm każ mbagħad fejn ċepol eh, tkun tista' tikkoordina dan it-tip ta' taħriġ speċjalizzat. Fuq it-tieni mistoqsija mbagħad eh, biex ngħid il-verità jiena ma kontx qed nistenna li llum se nerġgħu nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-fużjoni wara li l-Kommissjoni għal ħafna xhur ġiet mitl eh, eh, ġiet akkużata eh, tal-li proponit il-fużjoni. Il-Kommissjoni ħadet nota tal pozizjoni tal-żewġ koleġislaturi kontra il-fużjoni u edha segwi il-regolament adottat mill-koleġislaturi fuq is-sede ta' ċepol u edha tmexxi is-sed eh, mill-Bransel fir-Renju Unit għal Budapest u eh, qed tagħmel din il-proposta għabbażi eh, ta' dan. Naturalment, jekk ikun hemm mbagħad talba formali fuq Eh, biex titlob analizi attenta tal-impatt budgetarju fi żmien twil tal sejde eh, eh f'Budapest metan eh, meta nqablu mbagħad jew ma laja jew post ieħor, il komissjoni se tikkontenta dawn it-talbit, però attualment ma nistgħux nagħtu informazzjoni ulterjuri. Grazzi. Anki tal-li tal-li tkellim tanki fil-qosor. E, is Diaz de Mera issa. Muchas gracias, señor. Grazie ħafna, Sur President. Xi kumment eh, ta' kjarifika biss. Palma tafu intom jiena rapporter tal-regolament tal-Europol u nixtieq infakkar li l-Kummissjoni anzi l-Kumitat tal-Libe li f'April li għadda taħt l-ewwel l-ewwel qari il-gruppi kollha tal-Kamra bl-eċċezzjoni ta' wieħed irrifjutaw il-fużjoni ta' żewġ aġenziji u dan ir-rifjut ġie evalwat ġifieri għax kien hemm aktar minn 600 vot kontra din il-merger ta' dawn iż-żewġ aġenziji. Grazzi, Sur President. Kinga, just. Grazzi, Kinga, eh, kelmit, eh, żewġ kelmit aħarin. Grazzi, President jiena nishtiq nam referenza dak li għal Dias Demera illi kienem deċizjoni ċara minnaħat tal-Parlament u anki mill-Kunsill kemm fuq il-fajl tal-Europol u dak ta' ċepol fil-bidu ta' dan is-sena. Illi għandu ikunem aġenzija indipendenta, indipendenti. Jena ma naħsibx li din il-kwistjoni nistgħu nerġgħu niftuħ issa. Huwa e, e, e, importanti ħafna li għandna dimna din il-proposta bl-idea ta' modernizzazzjoni ta' ċepol. U dak, però huwa neċessarju illi għandu jkonna din aġenzija effiċenti u li kolla personal eh, din Dinja eh, fl-interess ta' kulħadd jiena miftuħa għall idea tal-kollegi kollha ta' shadows u jiena naħseb eh, eh fiduċuża li insibu eh, Eh, pozizjoni ottima mm, eccellenti biex nkunu nistgħu naħdmu fuqha fix-xhur li ġejjin. U għaf interess ta' kulħadd tal-Parlament, Kunsilli, e Kummissjoni eh, illi din l-Aġenzija taħdem b'mod e-, effiċenti u xiera. Grazzi, grazzi ħafna Kinga. Kollegi, nirringrazzjakom il-koll tad-debattitu u issa naddi direttament minar telf ta' żmien fuq il-ftejm tal-PNR mal-Kanada għax għanna verament edin lura fi żmien. Issa naddu mela għal dan il-punt li miss ir-rapporter hija Sofi Intervelt. Sofi Intervelt. E, fil fil ftejim ta' preċedenti e deċiżjoni ta' adekwatezza e, skadiet fl-2009 u dan jwassal għal bżonn li namlu ftejm ġdid. Eh, l-aħħar test ġi trasmess fl-ulju ta' din is-sena u sanati il-mikrofonu l-Kummissjoni biex tippreżenta il- eh, ftejmi ġdijt un naddu għal Sofi biex namlu dibattitu qasir, pero l-ewwel misma għand il-Kummissjoni. Grazzi President u nsellem il-kulħadd. Il-membri onorevoli kollha jiena Luigi Sorga id-direttur tal-sikurezza interna fid-DG Home tal-Kummissjoni Ewropea. U jena kuntent ħafna li għandi l-opportunità unnek biex niprezenta lilkom l-abbozz tal-ftejim Unjoni Ewropea Kanada fuq il-PNR. L-ewwel kwistjoni li tiġini f'moħħi u jekk u hiex neċessarju li eh, naslu għal biex niffirmaw dan il-ftejim. Il-Kanada għandha l-istess Eh, teddidiet ta' sikurta bħal Unjoni Ewropea fuq eh, kriminalità internazzjonali u terrorizmu u anki, eh, reċentement dawk li rigwardaw l-foreign fighters u terroristi homegrown kif rajna fil-incidenti ta' Ottawa anki incidenti fl-Europa bħal attakk fatwa Eh, fil eh, eh, fi Brussell dawn ukoll juru illi il-tedit huma reali, iktar tard warlof sinar se jkun opportunità niddiskutu din il-kwistjoni. L-Aġenzija CBSA uża diġa użat eh, informazzjoni PNR fil-kas ta' kriminalità gravi kontra tfal eh, biex identifika traffikanti ta' droga u anki eh, foreign fighters sospettużi li ġewlura fil-Kanada li ma kienux marufin għal autoritajiet u għall-aġenziji. U eh, kien hemm evidenza ċara u koll biex nappoġġaw din it-talba minnaħa tal-Kanada. X'vantaġġi sta jkun hemm il-perspettiva tal-Unjoni Ewropea f'dan il-ftejim? Il-ftejim għandu jiġi konsiderat fil-kuntest ta' relazzjonijiet ġenerali mal-Kanada, e, illi kif intkom ta' fuwa imsieħeb strategiku tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, huwa importanti eh, E, illi din isħubija e, nizguraw illi l-insihda tana għandhom għandhom il-possibilità li jatuna protezzjoni. E, irrit ikollhom l-istrumenti kollha u il-ftehim fuq il-PNR jista' jkun validu ħafna anke għall unjoni Ewropea bħala riżultat tal-analiżi li aħna nistgħu nagħmlu flimkien mal-Istati membri kif jidher anke mill-kwistjoni tal-ċepol dana se saħħaħ s sikurezza ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u anki tal-Kanada waqt li qed nipproteġġuhom anki mid-drittijiet eh, fondamentali eh, tad-dejta, tal-protezzjoni tad-dejta. Il-ftehim fil-forma tagħha tiegħu jirrispetta il-prinċipju ta' proporzjonalità għalina din hija kwistjoni ta' importanza kbira kbira illi il-ftejim jirrispetta il-liġi tal-protezzjoni tad data u għal dastant anki jirrispetta il-prinċipju ta' proporzjonalità għal din raġuni dan il-ftejim huwa eh, gvernat minn salvaguardi eh, rigorużi. Aħna dejjem għadna l-standards tal-PNR mal australia għandhom jiġużati bħala modell u aħna konvinti illi dana ġim miksub fin negozjati anki mal-Kanada. President, e permettili e nitkellem fuq żewġ elementi mir mm, riżultati ta' negozjati ġenerali e, illi aħna ni e, nikonsideraw fil-Komissjoni illi jirrispettaw it-talba tar-rapporteru tal-Kumitat tal-2012. ċoħe l-ewwel wieħed huwa illi il ftejim abbozzat jisegwu eh, dawk tal-PNR mal-Australja u tini illi eh, dan la bozz anki itejjeb il-salvaguardja ta' professjoni tal-ftejm tal-2006 mal-Kanada skont il-rizoluzzjoni libe tal-2010. Fuq l-ewwel punt. Fuq il-fatt li huwa rib tal-ftejm mal-Australja, il-ftejm mal-Kanada isegwi l-standards tal-ftejm PNR mal-Australja Fuq il-metodu ta' trasferiment, per eżempju, la bozz ta' ftejm jgħid illi l air carriers għandhom jitrasferixxu PNR esklużivament għabbażi tal-metodu push. Mandu jkun hemm lebda possibilità illi l-Kanada tista' tagħmel pull tad-data mis-sistema fuq il-limitazzjoni tal-iskop Il-ftejm jiddefinixxi anki l lan li għalih l-autoritajiet kompetenti jistaw jiproċessaw il-data PNR u dan huwa limitat għal prevenzjoni, protezzjoni, investigazzjoni u prosekuzzjoni tal-offizi terroristiċi u uh, kriminalità gravi. Eh, Il-President jitlob Eh, biex il-kellim jitkellem iktar fil-qosor kim jista' jkun għax għandna bżonn nagħmlu dibattitu. Grazzi President, jiena nittama li kolli l-possibilità eh, nispjegalkom id-dettalji u nittama li dana ikun possibbli iktar tarfu fuqat id-dibattitu. Il-ftejim kifat l-antana kien li nuru illi aħna rib mal-ftejn mal-Australja, ma anki li ntejbu il-ftejn tal-2006, għax lantana kien illi ntejbu il-protezzjoni tad dejta u tal-passiġġieri. U fl-opinjoni tagħna dan aħna ksibnieh jiena ehm, inkun nerġa' nitkellem fuq din il-kwistjoni iktar tard ehm, meta tun iktar ħin jiena ikolli ngħid għal daqstant illi issa nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni fuq kwistjoni li tista' tkun iktar ta' interess għal dan il-kumitat. Meta nqisu diskussjoni li kien hemm diġà fl-2012 b'mod partikolari namel referenza tal-proċessar ta' data sensitiva, illi kienet waħda mill-iktar punti diffiċli Eh, ta' negozjar u anki eh, ta' diskussjoni. E, Il-Kanada tista' tagħti informazzjoni ta' każijiet possibbli fejn il-proċessar ta' data sensittiva eh, tista' tkun indispensabbli biex tagħmel prevenzjoni ta' attak terroristiku. Il-ftehim ġdid ta' pnr jippermetti li l-Kanada jipproċessa id-data sensittiva però a bażi kas b'kas f'ċirkostanzi eccezzjonali meta ikun hemm perikolu ta' ħajja individwali fil-każ ta' attak terroristiku imminenti imminenti. Għal dastant il każi huma rari ħafna. L-Kummissjoni naturalment umbat se tagħmel follow-up ta' dan element speċifiku fil- Eh, eh, revizjonijiet eh, konġunti la darba jidħol fisseħ il ftej Għal-dastan taħna nħossu li huwa aċċettabli li nipermettu dan il-proċessar ta' data sensitivi skont dawn il-kondizjonijiet li semmejt. President, wara debriefing tal-Komitat tal-Libe ħadna nota aħna tal-noqqas ta' soddisfazzjoni illi ġiet espressa f'dan il-komitat u kien hemm ħafna skambi mal-Kanada qabel ma konkludejna n-negozjati. U u rikonsidrajna il-risposti minn autoritajiet kanadizi bħala soddisfaċenti f'żewġ elementi li semmejt, ċoe il-prossimità għal ftehim mal-Australja u il-titjib meta nqablu mal-ftehim preċedenti tal-2006. Preċedenti jena xċeqna għala biex ngħid illi eh, aħna nikkonsidraw illi wasal iż-żmien biex nagħlqu il-ftehim mal-Kanada ma rridux ninsew illi dana l-iskambju u huwa għabbażi ta' soluzzjoni temporanja biss għal daqstant wasal il-moment biex naslu għal ftehim eh, ġdid biex eh, nizguraw il-protezzjoni eh, tal-passiġġieri. Ah, dan anki huwa neċessarju mill-punt vista politiku biex nagħtu sinjal ta' preparazzjoni tal-Unjoni Ewropea, speċjalment issa li għandna qudiemna teddida ġdida, speċjalment bil-fenomenu ġdid tal-foreign fighters ir-rakkomandazzjoni e tal-Kumitat tal-Affarijiet Baranin ukoll e, timxi f'din id-direzzjoni. Fl-aħħar e, illi nalqu dan il-ftehim se jibgħat sinjal tajjeb li l-Unjoni Ewropea iżom standard rigorużi għal proċessar ta' PNR dejta għal pajjiżi terzi. Dan huwa messaġġ importanti ħafna għax hemm pajjiż hemm ħafna hemm numru kbir ta' e, pajjiżi terzi illi għandhom qed pro, jipprogrammaw illi ikollhom ftejmiet PNR mal-Unjoni Ewropea jidispieċin li qed naġilkom imma jiena staqt nizgura illi nista' tirrispondi un għal xi mistoqsijiet. għanna ħafna qegħdin eh, lura ħafna u dan huwa punt importanti. Eh, eh, jidispieċin li kelli nafas fuq kulħadd u nitlob skuza. għawnek jisanna signora Intvelt naturalment bħala bħala e, eh, rapporter, bat għanna Shadows, e, Sur Albrecht u Sur Kirkhop, naturalment. U anki Cornelia. Kollegi, bil-permess ta'kom jena la' l-lista unnek, għax eh, għax dan huwa punt importanti ħafna u u di estemera nala issa bil-permess ta'kom. Għax għanna anki ospiti illi għandu jiġi iktar tard biex jinkellimna. Mela nista nisimaw direttament minn eh, il-rapporter. Before I, I respond. Grazzi, qabel ma nwieġeb għal prezentazzjoni tal-Kommissjoni, nissuġġerixxi li rappreżentanti tal-Kommissjoni Ewropea għal kunsill huma soġġetti għal limitu ikunu soġġetti għal limitu tal-ħin tal-kelma wkoll. Irritant li jkun hemm preżentazzjoni twila kieku se tkun qasira kieku l-affarijiet korretti u dawk żbaljati tħallgħu barra imma Ndur dak li nixtieq ngħid jien. Huwa dmir tal-Kummissjoni Ewropea, partikolarment id-Dipartiment tiegħek li trasferiment tad-data tal-PNR lejn il-Kanada tkun konformi mal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dak xogħolkom xejn iktar xejn inqas. U l-konsiderazzjonijiet politiċi tiegħek laqqas huma relevanti lanqas. Jina sorpriża ħafna nisma l-ġustifikazzjoni ta' dan kollu l-ewwel bil-ġilida barranin il-foreign fighters. Inti isek qed tissuġġerixxi li b'dan il-ftehim tista' tuża l-PNR biex tidentifika l-ġellieda barranin u kollox ikun wartu għam il konnessjoni wkoll mal-attakki f'Brussell. U dan jisħaq li inti qed tagħti ġustifikazzjoni falsa għaliex id-dejta tal-PNR diġà huma f'possess l-awtoritajiet kanadiżi u ħafna awtoritajiet madwar id-dinja għaliex id-dejta tal-PNR ġew trasferiti f'dawn l-aħħar ħames snin mingħajr bażi legali Jiġifieri jkollniex dan il ftajim jew le hemm trasferiment tad-data. L-unika din dan il-ftehim huwa li jizguraw li jkun hemm xi salvagwardji legali li jkopru trasferiment tad-data. Issa, id-data tal-PNR nafu ċar li mhux qegħdin hemm biex tindividwaw l-ġelli da barranin kif qed l intom, anzi ħafna drabi dawn ikunu imrawmin internament. Imma din hija falsa, mhux minnu it-tieni. Il-limitazzjonijiet tal-an hija biss il-ġlida kontra terrorizmu? Le, tinkludu wkoll il-ġlida kontra l-reati serji fejn edna li l-użu tal-PNR huwa iktar importanti minn ġlida kontra terrorizmu ma tkopru wkoll is-saħħa pubblika. Jiġifieri hija nkunu onesti hawnhekk dwar fuq xi nitkelmu, nitkellmu, mhix kwistjoni tal-ġellida barranin. Mill-ġdid, aħna m'għandniex għaġla għaliex il-Kummissjoni u l-Kanada ilhom jinnegozjaw f'dawn l-aħħar ħames snin Ena jdu erba snin eżattament mill-2010. U għalfej għalek taqqa waħda għanna namlu l-affarijiet ta' kafka funaġlu. Aħna tlabna l komissjoni Ewropea darba wara l-oħra, sena wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. ċqed jiġri bid-data u l-ftejim ta' data u sim ta' data mal-Kanada. Aħna qed nistennew tweġiba u mhux lesta nivvota fuq xejn sakemm il-Kummissjoni tagħmel xogħla u twieġeb din il-mistoqsija flok jiġu hawn u jagħmlu stqarrijiet politiċi fisem is-servizz ċivili. U nixtieq nifhem ukoll jekk tajdu li dan huwa importanti wkoll. Hemm pajjiżi bħal Messiku l-Emirati Arab Maquda, l-Qatar, Malazja, Kuba, Ġappun, Russja. Russja li wkoll qed jiġbru l-data tal-PNR jew waslu biex Iżda sissa l-Kummissjoni Ewropea irrifjutat, nisħa irrifjutat li tinnegozja ftehim ma' dawn il-pajjiżi. U għalhekk nixtieq nifhem għalfejn aħna wara ħames snin ta' negozjati naqbdu naddu kollox palli kieku xejn meta intom irrifjutajtu li tinnegozja ma' dawn il-pajjiżi. Dan huwa inaċċettabbli. Imbagħad, meta nagħti ħarsa lejn id-dettalji, inti tgħid li hemm bżonn qed jaqblu mal-standards tal-tejm mal-Awstralja. Le, mhux hekk. U hemm ħafna kwistjonijiet miftuħa, pereżempju, u din hija l-kritika li aħna ntennu darba wara l-oħra li l-Kummissjoni qatt ma twieġeb għalija lanqas il-ħtieġa ma ġiċ murija b'evidenza, laqas biss provajtu turu li hemm evidenza. L-użu tal-data sensitiva tajdu li jintom hija aċċettabbli Le, l-użu ta' data sensittiva hija projbita esplessivament mill-liġijiet tagħna u m'hemmx raġuni għala m'għandux ikun hekk. Id-data sensittiva qatt m'għandha tinġabar, m'għandix tinħażen naqqas għal periodu qasir ta' żmien. U jekk il-pulizija l-imħalfin jew l-aġenziji ta' intelligence jew ta' sigurtà jkollhom bżonn data fuq każ partikolari dejjem jistgħu jiksbuha, jistgħu jiksbu mandat tal-qorti u ordni tal-qorti u mhux ħafna ħasna tal-massa tad-data inkluż id-data sensittivi. Fuq il-limitazzjoni tal-ambitu tal-an biex tiġildu terrorizmu tajjeb imma tistaw jekk joġobkom kif tlabna tinkludu definizzjoni preċiża ta' x'inhuma r-reati ta' terrorizmu għaliex hemm definizzjonijiet uffiċjali u aħna rridu naraw referenzi uffiċjali inklużi, inkella ma kunux nafu fuq xi qed nitkellmu. Sissa l-affarijiet kif huma ma jiġustifikawx il-ħażna tal-massa tad-dejta tal-PNR u nixtieq nkun naf ukoll kif il-Kummissjoni tara li ħajkun hemm impatt ta' sentenza ta' direttiva tal-żamma tad-dejta li ġiet ikkanċellata l-impatt fuq il-TFTP, fuq il-PNR, etc. Ma kenniex tweġiba serja għal din lanqas. U forsi din hija xi ħaġa li għandna nibatu lill-qorti, lill-qrati. Minn ġdid ma naħsibx li għanna għaġla, il-Kummissjoni ħallitna nistennew għal ħames snin, it-trasferiment għad-dejta għaddej bħalissa sa dan it-tant, jiġifieri niddeċidu x'niddeċidu m'għandux m'għandux jett kull ma tnamlu approvazzjoni ta' dak li diġa għaddej u għalhekk nistgħu nistaqsu lill-qorti għall-opinjoni. Fil-qosor għalek nishtiq tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet kollha li ressaqt u ressaqt miljon darba qabel l-lum u għalhekk nittama li nasal din it-tweġiba anki jekk it-tamiet limitati u jiena f'dan l-istadju minix lesta nirrikmanda li dan il-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu għal dan il-ftehim għar-raġunijiet kollha li semmejt f'dan id-diskors. Grazzi. Il-President, nibżal li tweġibiet muster jiġu, muster jaslu imma eja naraw il-punti l ta' dibattitu. Issa Axel Voss għal PPE. Għalfej, pajt sorpris. Għax inti semmejt lil Burger fil-lista tiegħek. Memx għalfejn għoddu nafsu fuq l-ordni, imma kullħat trid jitkellem, ejja mexu l-affarijiet. Tajjeb wisq. L-ewwel net nixtieq ngħid grazzi ferm għal prezentazzjoni fuq dan il-ftejm l-ewwel net rrid ngħid ċarutont illi aħjar minn dak li kellna qabel U l-ħtikar ħaġa importanti huwa li jkun hemm xi qafas legali li jagħmel sens. Li ma nistax naqbel miegħu fil-preżentazzjoni huwa li din id-dejta mhix utli. Għandna kwistjoni ta' sikurezza u ta' sigurtà importanti ħafna bħalissa u naħseb li għalhekk huwa iktar u iktar importanti minħabba s-sitwazzjoni ta' sigurtà bħalissa li komplit murallar kontinwament li tassow nużaw dan il-proċess ta' identifikazzjoni id-data mhux ser tintuża waħeda. Ma treġġiex waħedha mhix deċiżjoni għabbażi tal-data tal-PNR li ser tittieħed imbagħad id-deċiżjoni, dawn huma aċċessorji huma sekondari għal deċiżjoni li tista' tittieħed. U għalhekk il-ġbir tad-data tal-PNR hija xi ħaġa li tejna it-tina daqqatit biex minn tal-inqas nirrikonoxxu li huma nies potenzjalment terroristi. U għalhekk niddubita kemm mill-ewwel għan identifikaw il xi uħut li huma terroristi imma tejn fil-proċess. Il-problema li għannawnek hija li l-żamma tad-data tkun taffetwa bosta ċittadini li musser jaqaw taħt suspett terroristiku U mill-punt di vista tal-bilanċ li nitprovaw niksbu dejjem irridu nieħdu deċiżjoni bejn il-kwistjonijiet ta' sigurtà u drittijiet fundamentali bażiċi taċ ċittadini tagħna. U naħseb li b'dan il-ftehim mixin lejn direzzjoni tajba. Sibna ftehim palma sibna mal-Awstralja. U forsi f'ċertu sitwazzjonijiet ftit inqas tajba dak li għanna qoddimna, imma ħafna mill-punti fil-fatt huma aħjar mill-ftejim li kellna qabel mal-Awstralja fir rigward iż-żama tad-dejta jew l-ammont ta' żmien bi jista' tinżamm id-dejta jew kif eh, tinġabar id-dejta u hemm anke drittijiet proċedurali li huma simili għall affarijiet li diġà diskutejna fil-regolament ta' żamma tad-dejta. U għalhekk hawnhekk għandna possibilità fejn l-affarijiet sgarraw li ngħidu l-affarijiet qed jmorru żmerċ għandna proċedura apposta għal drittijiet proċedurali għal dritt tal-proċess u anke importanti li nħarsu lejn il-kwistjoni tal-proporzjonalità li r-rekwiziti tal livell ta' protezzjoni tad-data ikunu jistaw tassow jiġu identifikati u miflija. Dan huwa importanti wkoll fil-kwistjoni tal-ħeffa li bija tista' tiġi investigata d-data. Irridu nkunu kapaċi nirreaġixxu meta nagħtu ħarsa lejn id-data tal-PNR mal-Kanada. U għalhekk jien naħseb illi il-pakket globali huwa xi ħaġa li nistgħu nivvotaw għalih. Huwa valla pena nivvotaw għalih u naħseb li ħanaslu għal deċiżjoni malajr fuqha. Grazzi Brigitte Sipel, fl-isem l-SND. Grazzi. Nibda bl-aħħar kumment li sar. Għanna l-allejati tagħna li jinsabu f'sitwazzjoni simili li għandhom bżonn din id-dejta, iżda anki l-aqwa ħbib tiegħi m'għandhomx tweġibiet kollha għal posta elettronika li nibattilhom jew il-kwistjonijiet li nistaqsihom. Irdu naraw jekk il-ġbir ta' din id-dejta kollha hix utli Naħseb li memx argument għal dan daqshekk iżda minflok għandna kwistjoni ta' sitwazzjoni ta' sigurtà differenti. Komment pjuttost interessanti jekk tarblu sow. Dan dawn iċ-ċirkostanzi ilhom hemm snin sħaħ u issa rridu naraw x'tip ta' ġbir ta' dejta tnamlu. Dawn ilhom għaddejna l-bosta snin imma sanna sitwazzjoni ġdida jgħidulna. U għalhekk il-kwistjoni tal-PNR qed ma' bosta pajjiżi Dan huwa argument favur li għandhom bżonn id-dejta issa ma nistaqsil l nifsi. Argument kontra dan. Mhux li l-affarijiet huma qar milli kienu qabel u d-dejta ma nitx. La qabel u laqqas issa. U din hija saħaġa importanti ħafna li d-dejta u żamma d dejta ma solvitx il-problemi li tinħabtu wiċċna magħha issa. U għalhekk hemm sensiela sħiħa ta' sitwazzjonijiet ta' sigurtà, pereżempju meta jkollok attakk bil-bombi, Li huma l-kriterji li qed jintużaw biex naraw li dan kollu utli. Jekk inħarsu lejn esperjenza li ġmajna f'dawn l-aħħar snin, meta d-dejta tkun verament teżisti u dak li kun qed jissaponi li jista' jiġri xi ħaġa, id-dejta mhux suppost intuża għax naħseb li l-bqija illużjoni. Dejjem nistgħu lura għal kwistjoni ta' skandli li feġġow iżda jekk is-servizzi eh, tas-sigurtà ikunu jridu id-dejta memx la sorveljanza, memx kontroll, memx xejn għal din id-dejta. Diġa għedna li kien hemm id-dejta possibbli kollha li ġiet intużata mill-pajjiżi varji u mill-pajjiżi stess fejn isir il-fatt u ma naħsibx li qed jintużaw mod ċira lanqas. U għalhekk ma naħsibx li għandna wis pressjoni li naslu għal deċiżjoni malajr għal dak li smajna mant il-Kummissjoni Naqbel ma dak li qalet Sinjura Endvelt, isna qed nitkellmu fuq test kompletament differenti hawnhekk din l-impressjoni li għandi, u għalhekk hemm bżonn niflu narblu testi bir-reqqa naraw eżattament x'qed jiġri u mill-ġdid ngħid li għandna bżonn nħarsu lejn standards ta' protezzjoni tad-data fil-livell Ewropew Għalhekk qed nennegozjaw għal dawn l-standards wara kollox u ma naħsibx li jagħmel sens li nibqaw infaslu ftehim wara liħor li konna negozjati bbażati fuq livelli differenti ta' standards meta aħna naħdmu lejn standard Ewropew uniformi. Dawn huma standards li jenna naħdmu għalihom għal dawn l-aħħar ħames snin u forsi l-Kunsill għandu jagħmel ix-xogħol tiegħu wkoll f'dan il-qasam. Ma naħsibx li għandna pressjoni palissa l lebda urġenza li konna naslu għal ftehim. Għandna naħsbu l-affarijiet għal darba darbtejn qabel ma naslu għal ftehim. Grazzi, fisem li sijar Timothy. Missa nitkellem wis fit-tul, President, kull ma staqt ngħid huwa li jiena ġeneralment nappoġġa l-attitudni li ħadu il-kollegi fafet, naħseb li dan huwa importanti bħala parti minn gruppi minn grupp ta' ftejemiet tal-PNR, naħseb li numru ta' kwistjonijiet li għajimna oriġinarjament biex ikun hemm bosta kriteri li jħarsu l-privatezza u d-dejta intlaqaw. Hemm eżempju interessanti ta' ftejim PNR, mod ġenerali, dan huwa dan il-ftejim, u għalhekk jiena nappoġġah kollox ma kollox, nappoġġa partikolarment minħabba sitwazzjoni li ninsabu fija, ma naqbilx ma Sofi u seta tistennija din fuq numru ta' kwistjonijiet li qajmet, il-kwistjoni tal-ġellida barranin nżida Jien ukoll naħseb li huwa element importanti li jkun hemm direttiva tal-PNR iktar milli ma jkun hemm xejn fis-seħħ, so fid indikat li hemm ħafna pajjiżi li xorta tjużaw il-PNR xorta waħda. Korrett dan, imma aħjar ikollna xi tip ta' disċiplina, xi tip ta' standards li nistgħu nifmu xejn, u li nistgħu nużaw jekk ikun neċessarju biex nħarsu n-nies flok ikun hemm il-liġi tal-ġungla u kollox kulħadd jagħmel li jrid kif qed jiġri bħalissa. U għalek għanna bżon PNR Ewropea fejn hemm iktar kwistjonijiet ta' sigurtà, stretti, kwistjonijiet ta' prekawzjoni wkoll fil-kostituenza tiegħi li huma iktar b'saħħithom minn dak li hemm fil ftejim ta' bħalissa. Infakkarkom ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà tal ġusma Uda f'Settembru li kien jappoġġa l-ħtieġa biex l-membri saħħu l-proċeduri ta' screening għal ġbir l-analiżi tad-dejta tal-ivvjaġġar. Dan mill-Kunsil ta' Sigurtà ta' ġus maquda ħareġ u għalhekk naħseb li dan huwa marbut mal-ġlida kontra l-ġellida barranin u r-ritorn tagħhom. U għalhekk importanti għaliex din lodda tal-PNR hija importanti jekk tintuża korrettament kontra l-kriminalità organizzata, kontra t-terrorizmu internazzjonali għax n nidentifikaw min huma terroristi u li huma t-tedidi tas-soċjetà tagħna. Jiena lek naqbel bisħieħ, President, inħoss li huwa verament importanti li jkollna disċiplina hawnhekk u kull ma jmur qed ninkwieta anki meta nsemmi r-Russja dwar ħafna ftejemiet li qed jitresqu unilateralment li huma Eh, ta' sewi kbir jiswa ħafna flus għall-linji tal-ajru, għall-numru ta' nies, etc. Ġifiri iktar ma naslu għal-ftejn mal-ajr tant laħjar. Issa jmiss lil Cornelia Ernst bħala shadow għal-grupp tal gwe nġiel. Grazzi, President. L-ewwel qabel kollox, nixtieq nitkellem dwar dak li semmit il-Kummissjoni. Nixtieq ngħid li jena ma naqbilx mal-loġika li għanna bżon ftejm ta' subija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, hemm fiduċa, imma jrid ikun hemm ġustifikazzjoni għal din il-fiduċa li tista' tiġi ġustifikata li ċittadini Ewropej li tinħarsu drittijiet tagħhom. Din mhix daqshekk ċara għalija. Jekk nagħtu ħarsa lejn ir-rabtiet kollha tad-data PNR, nħoss li l-affarijiet mhumiex ċari. Hemm evidenza li dan kollu huwa neċessarju qatt ma kien hemm evidenza li kollox kien ta' suċċess, mhux minnu, u llum m'hemmx evalwazzjoni li tiċċara li l-PNR għandha importanza jew sinifikanza fil-ġlida kontra t terrorizmu. Naħseb li kollox mibni flajru hawnhekk. U għalhekk ma naħsebx li hemm bażi sostanzjali. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa dan. Fuq xi qed nitkellmu wara kollox, dawn huma tbassir biss min-naħa tagħkom li qed tagħmlu. Kulħadd għandu jkun jaf kif jaħdmu l-affarijiet f'dawn it-tip ta' proċessi, aħna qed nitkellmu dwar iż-żamma tad-dejta u hemm ġudizzju sentenza mill-qorti tal-ġustizzja li tistqar u tistipola ċaru tont li aħna rridu nużaw il-leġizlazzjoni Ewropea f'dan il-qasam u tlabna l servizzi legali ximpazzer ikun hemm f'dak li għandux jaqsam mal leġizlazzjoni Ewropea u qabel ma ksibna tweġiba minnhom ma naqbilx li għandna jkollna laqqas paġna folja waħda ta' din it-tip ta' dan it-tip ta' ftehim m'hemmx ftit ġaldan, u għalhekk naħseb li qegħdin niddeħqu bejna nfusna u naqaw għazzufjett jekk aħna ħanaddu ftejn bħal dan, imma fl-istess ħin mbagħad nitolbu l servizzi legali jekk il-proċedura li tresqet f'dak li għandu x'jaqsam iż-żama tad-dejta tassew hix konformi jew jekk hemmx possibilità ta' ksur fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea. Għal daqstant, ejja nagħtu ħarsa minn ġdid lejn dan il-dokument. L-artikolu 3 naraw il-kwistjoni ta' definizzjonijiet, referenza terrorizmu, għal kriminalità u hemm perjodu ta' tliet snin għal żamma tad-dejta. Mela, għanna sensiela sħiħa ta' regoli u regolamenti differenti li jirreferu għal kriminalità u terrorizmu minnajr definizzjoni xirqa dak li rridu bħala segretarja tal-libe huwa li konna sinopsi ta' dak li qed jiġri, taqsira ta' eżattament xemm u m'hemmx, li ma' definizzjonijiet jista' jkun hemm għal terrorizmu, li ma' tip ta' katalog jista' jkun hemm għal kriminalità, għax hemm sensiela sieħa ta' definizzjonijiet li jvarjaw. Definizzjonijiet differenti. U għalhekk dan il-fejm jista' jkun inqas utli milli huwa maħsub li jkun. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal kif id-data personali tinżamm nafu li id-data mhix sigura u faċli ħafna li dak li jkun jippersonalizza d-data li teżisti u naħseb li dan huwa approċ mhux serju u mhux xieraq li qed jittieħed u d-dejta li qed tiġi referuta lil partijiet terzi l-artikolu 19 X'inhu huma l-termini ta' referenza meta nitkellmu mal-Istati Uniti għal possibilità ta' data li tingħadda il pajjiż terz jew lil organizzazzjonijiet varji tas-sigurtà. Huwa ċar li l-liġi tal-ġungla tapplikaw e kulħadd jagħmel li jrid. Hemm sinsiela sieħa ta' tħassib ukoll li hemm fir-rigward in-negozjati bħalissa fuq l-IPS. Il-kwistjoni hija l-approċ tagħna huwa tajjeb jagħmel sens bħalissa ma nix tweġiba u mhux minnu l kanada hija parti mill dawk il-pajjiżi li jistgħu jirrikorru l-servizzi ta' sigurtà jkollhom aċċess għad-data U naħseb li mill-punt di vista tiegħi dan huwa inaċċettabbli u impossibbli bħala ftehim. Final shadow. Grazzi ħafna Cornelia, issa l-aħħar shadow huwa Jan mill-Partit tal-Ħodor. Grazzi ħafna sur President. Jiena rrid ngħid li fil-fatt ħawditni naqra l preżentazzjoni tal kummissjoni għaliex aħna meta kienna ismieħ tal-Kummissarju l-ġdid tal-Affarijiet Interni u l-Immigrazzjoni, hawnhekk f'dan il-Kumitat, is-Sur Avramopolis impini ruħu mod ċar għall-applikazzjoni ta' sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq iż-żamma tad-dejta għal dak li għandu xaqsam il-PNR. Darbtej għamela din, fl-istess smieħ. Għalek jiena minn tal-inqas nixtieq nisma' li dan jiġi rikonoxxut fir rakkomandazzjonijiet ta'kom bħala Kommissjoni dwar dan il-ftehim. Nsemmi dan, jiena naħseb li apparti l-fatt li aħna Bħalma għal il-rapporter xorta waħda għadna qegħdin nistennew il-fatti għal bżonn u l-proporzjonalità ta' dawn il-miżuri b'mod ġenerali minnaħat tal-Kummissjoni. Hemm ċertu dubji dwar dan, hemm argumentazzjonijiet folos, nafu kulħadd jaf li huma folos, naqbel jiena, partikolarment għal dawk li huma il-barrina, il-ġellida barranin li huma imrabbija u hekk u f'ħafna mill-każijiet aħna qegħdin nittrattaw il-suspetti eh, marufa u mux dawk mux marufa, għalek aħna maħniex qed nitkellmu dwar li inħarsu l-barra nfittxu xaġa ħaġa li ma nafux x'inhi, imma qed nitkellmu fuq l-iskambju ta' informazzjoni dwar persuni suspettati li huma marufa jew kellha gruppi ta' riskju u din mhix ħaġa li tisseħ. Għaliex din Dan kien segwitu ta' dak li ġara f'dawn l-aħħar 10 snin, ġifiri li ħafna mill-inċidenti kienu bażati fuq in-nuqqas taqsim ta' informazzjoni li ma ġiġ miġbura, ġifiri miżuri eh, ġenerali tal-autoritajiet tas-sigurtà. U mkejja dan dwar l-ambjent legali tagħna hekk Nixtieq nibda fejn is-sur Avamopoulos tem fis-smeħtana nixtieq li napplikaw is-sentenza għal dan il-ftehim. U rrid ngħid li il-qorti qalet mod ċar fis-sentenza Per eżempju, fil-paragrafu 59 li l-ġbir ta' data personali e, ma minx differenza jekk hemm konsegwenza għas suġġett ta' data jew le, jiġifieri b'xi mod jew ieħor dit trid torbot ma' xi Kriteri raġonevoli. Jistaw ikunu territorjali, ġviri, eja namlu ċara e, tramuntana tal-Turkija, tal per eżempju, anka il-nofsenar ta' tramuntana, jista' jkun hemm perjodu ta' żmien, jista' jkun grupp ta' riskju, jista' jkun numru ta' suspettati u la' gruppi madwar is suspettati qed immur li kol ukoll milli ħarsu biss li suspettat wieħed imma din hija kriterja li l-qorti fissat bħala qafas. Imma b'dan il ftejm il-każ jinbidel u mhuwiex il-każ fil ftejmit l-oħra li diġà għaddejna u lanqas mija l-każ fuq id-direttiva ta' żamma tad-dejta li insibu f'din is-sentenza partikolari. Għalek irridu nispettaw l-istituzzjonijiet tagħna b'mod partikolari l-ola orti ta' din l-Unjoni, ġifieri l-Orti ta' Lussemburgu u il-sentenzi tagħha. U l-inqas ħaġa nistgħu nagħmlu hija li din nibatuha għal opinjoni qudiem il-Qorti ta' Lussemburgu biex neżaminaw sa fej dan il-ftejim huwa skont il-qafas kostituzzjonali u ta' trattati tagħna sabiex inkunu qed naħdmu kif suppost. Jiġri anke jekk ma naqblux politikament minn tal-inqas irridu nagħmlu hekk. Issa nixtieq ngħid xi ħaġa konkreta meta tħares lejn il-ftejim jekk tħares lejn lan huwa ċar ħafna li il-katalgu li aħna insibu hemmhekk Jiġifieri ir rejati li jistgħu jiġu ikkastigati fil-liġi Kanadiża eh, blola pina, iġifiri minn erba' snin il fuq din huwa ħafna ħafna ħafna reati hemmhekk nista' ngħidilkom. Iżiet, inqas minn hekk inkunu qegħdin inkissru ġifieri l-inqas rejati huwa li pereżempju tkisser xi ħaġa f'din il-kamra. Umbat jek tħares lejn il-possibiltajiet li wieħed jillimita id-drittijiet ta' suspettati f'dan il-ftejim hemm miktub. F'artiklu 12 paragrafu 3 nista' nitkellem fuq il-ftejim hawnhekk. Skużawni. Issa titawal naqra tsienek. Le ma rridx imur il-ħabs imma jekk nitkellem fuq. Eh, titawal tsienek jgħidlu l-President. Et kun naqra impertinenti. Segretarja ta' jgħid iva, mela ħan nitkellem fuq. U jien, jien il-President, bil-tixetta ti kas li qed ngħid jien. Jiskużu ruħu l-kellim. Mela, hemm miktub li l kanada tista' tieħu kwalunkwe żvelar eh, ta' informazzjoni skont ir-rekwiżiti legali inkluż limitazzjonijiet neċessarji biex tipprevjeni jew ikella tippermetti l-investigazzjoni jew ikella eh, tara li jkun hemm il-ħarsin bl-interess tal-individwi konċernati. Edin nitkellmu dwar drittijiet fundamentali u mhux dwar drittijiet leġittimi Din tanti hija dajfa li kieku ma naċċettawiex għal eh, l-entitajt tal-forzar tal-liġi tagħna. Issa dwar l-iżvelar, dan l-aħħar punti għax naf li qed intaw iż fuq l-iżvelar hemm artiklu 19 fuq l-iżvelar barra mill-Kanada u hemmhekk hemm miktub li jista' jkun hemm żvelar lil kwalunkwe awtorità tal-gvern lil kwalunkwe stat eh, għabbażi e, kas b'kas jekk dan ikun meħtieġ u jekk ikun il-biss il-minimu meħtieġ. Għalek aħna m'għandniex bżonn ta' ftehim ma' stati oħra, stati terzi bħal Russi, Russia, Ċina, l-Kanada tista' tiwlhom. U b'dan il-ftehim jista' jingħata wkoll is-servizzi ta' intelligence għaliex mhuwiex esklus minn dan il ftejim u s-servizzi ta' intelligence awtomatikament ikunu edin jaqsmu din id-data mal-ħames servizzi ta' intelligence, ġifiri pal-intelligence pal-NSA. U din kienet ir-raġuni għalfej din tista' taħdem fuq ftehim maġġel mal-Istati Uniti għalhekk aħna tlabna sospensjoni eh, fil-ħarifa ta' sena li għaddiet. Din mhix ibbażata fuq rekwiżiti tagħna għalhekk ejja għall-inqas naqblu li nibatwa qudiem il-qorti. Mhux erba' snin, din hija xi ħaġa tista' ssir fi żmien sitt xhur. U aħna edina u nitkellmu fuq laqaf legali tagħna stess. As chairman I shouldn't be nodding, but you can't minute nodding. <laughs> so. Sorry. Anyway. Okay, um, I think this is such hopeless. Jien mhux suppost qed nagħmel iva brati imma ma nistax inżomm lura milli nagħmel dan. Dinja eh, xi ħaġa li daħalni għax tanti importanti fuq il-ħarsin tad-dejta, imma grazzi li xadu rapporters talli res u l-punti tagħhom anke jekk verament ma kenniex biżejjed ħin bejn dawn il-punti. Issa ninsabu f'pożizzjoni li nitolbu l-Kummissjoni eh, biex twieġeb Sofi, ejni naqra, kif ħanamlu għadi? Jiena nistanku l-polizija libes. Jiena nissuġġerixxi li ma nitħlux f'dibattitu politiku mal-uffiċjal tal-Kummissjoni f'dan l-istadju, sempliċement nitolbu l-Kummissjoni li twieġeb il-mistoqsijiet kollha bil-miktub. Jiena naħseb li dan ikun bidu tajjeb aħjar milli konna sempliċement tweġiba mill-istess uffiċjal tal-Kummissjoni smajna l-ewwel. It-tieni u nishtiq nappoġġa dak li qal Albrecht li nissuġġet nibatu eh, nitolbu li konna l-opinjoni tal-ECJ. Nistaw nihdu deċiżjoni fuq dan? Is-sitwazzjoni mhux ħatkun sodisfaċenti issa għax verament qegħdin nafsuk minn perspettiva ta' ħin. Ġvi jekk intom tistgħu taċċettaw dawn is-suġġerimenti li konna eh, tweġiba bil-miktub aktar sostantiva, eh, aktar twila tkun tajjeb. Eh, mela, ġiwa diħla għanna laqta Shadows biex ikonna proposta f'Deċembru. Għalek nistaw għajmu eh, dawk il-punti li tqajmu issa emmek. Iva, għal xina ma narax għalfej il-Kommissjoni Ewropea tintervjeni issa u ma tawna prezentazzjoni estensiva li għajmet ħafna mistoqsijiet u kritika. Jina nissuġġerixi l-Kommissjoni l ħin taħħa sabiex twieġeb bil-miktub bħalma tlabnija kemm il-darba ġveri fl-axħar forsi twieġibna jina nishtiq nitlob ukoll ma nafx kif taħdem bħala proċedura, ma jiena nixtieq li nieħdu deċiżjoni fuq il-proċedura sabiex nissottometu dan li l-ICJ. U naħseb li fl-aħħar mill-aħħar l-unika kumment li nixtieq nagħmel l kollegi li qalu li għanna bżon ta' dan eh, għal sigurta, Axel Fall għal li eh, jaħseb li meħtieġa, jina ma nemminx, jina irrit il-fatti Aħna ma nagħmlux politika blebda fatti. U jiena naħseb li suġġeriment li xi ħaġa bħal eh, l-attak ta' Brussell seta' jiġi evitat li kieku kien hemm dan il-ftehim din hija xi ħaġa tiżvijana apposta għaliex nerġa' ntenni il-flus ta' data għat ma waqaf. L-informazzjoni edha fidejn l-autoritajiet. m'għandniex bżon dan il-ftejim biex ikonna aċċess għad data nixtieq li nagħmilha ċara di. Jekk tridu nistgħu nkomplu id-dibattitu mbagħad fil-laqgħa grazzi. Kummissjoni, ma nixtiex niftaħ dibattitu, ma jekk inti kuntent li tatina il-tweġibit bil-miktub, nistaw namlu hekk. Kummissjoni, grazzi ħafna Sur President kif ukoll grazzi lill-MEPs kollha li intervjenu f'dan id-dibattitu. Aħna nsegwu id-deċiżjoni li ħattieħed minnaħa tal-kumitat. Iżda jiena xorta waħda nixtieq ngħid li d-diskussjoni tal-lum uriet li mħafna li għat irid jiġi spjegatu jiena naħseb li s-sinjura Sipil kella raġun meta qalet li rridu noqogħdu attenti ħafna u meta neżaminaw it-tekst sabiex inkunu nistgħu nispjegaw dak li ma setax isir illum. Aħna nixtiequ noffru ukoll il possibilta għal briefing fuq l-elementi ta' bżon li issemmew u jina ċert li il-kollegi tal-Kanada ħajkunu edin jgħinuna biex ikunu nistaw niproduċu dik il-prova li hija meħtieġa biex nuġġustifikaw dak li aħna e, nikkonsidraw li huma meħtieġa biex nilħu it-testijiet neċessari għatem xi mistoqsijiet miftuħa jekk il-kumitat jiddeċidi li jmur għal mistoqsija bil-miktub mhix ħatkun fidel il-Kummissjoni li ma twiġibx. Grazzi. Iva l-axar kelma, skużani, sur President, nishtiq l-elimina xaħġa li forsi ma, bil bilniex jew ma ftemniex fuqa. E, kummissjoni aħna ma rridux spjegazzjoni ta' tekst, maħniex imbeċilli, maħniex stupidi, aħna tekst fimnieħ, aħna kritiċi ta' test, u aħna staqsejna mistoqsijiet bil-fom u anka bil-miktub, mux darba, mux darbtej, mux ted darbiet, kemm il-darba staqsejna dawn il-mistoqsijiet, jimarriċ izja iżja spjegazzjonijiet minna ħatakom fuq il-tekst, issa rrid tweġibiet għal mistoqsijiet li qegħdin namlu. nix bżon deċiżjoni, wieġbu l-mistoqsijiet da kollox Tajjeb wis, mela ejja nagħlqu fuq dan il-punt. Mela, grazzi ħafna għal kontribuzzjonijiet, issa ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda tana. Grazzi wkoll il-Kummissjoni u l-Shadows. Tajjeb wis, mela l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna. U Sur Walter, skużani li zammejtek eh, kellek tistenna. Palma tafu, il-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa l-ħarsin tal-individwi għal dak li huwa il-proċessar automatiku tad data personali, il-Konvenzjoni 108, qed tiġi reveduta bħalissa sabiex tiġi modernizzata. Għalhekk fil-kuntest tar-riforma tal-pakk pakket tal-ħarsin tad-data tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin norganizzaw skambju ta' opinjonijiet mal-Kunsil tal-Ewropa. Għalhekk illum nixtiequ nilqgħu lilek sur Walter, il-President tal-Kumitat Konsultattiv fuq il-Konvenzjoni 108 li eh, fuq livell nazzjonali fl-Iżvizzera huwa l-Kummissarju, deputat Kummissarju tal-Awtorità tal-Ħarsin tad-Dejta u tat-Trasparenza. Għandna magħna wkoll is-Sinjura Sophie Kwasni, il-kap tal-Unità tal-Ħarsin tad-Dejta fil-Kunsill tal-Ewropa li ħajpreżentawna l-sitwazzjoni attwali tal-modernizzazzjoni tal-Konvenzjoni 108 fil-Kunsill tal-Ewropa. U wara l-preżentazzjonijiet imbagħad niftaħ id-diskussjoni mal-membri u grazzi tal liġejtu skużawna għal darboħra tal-li tistennew. Mela għaddi l-kelma lilek Sur Walter biex tatina il-prezentazzjoni. Grazzi ħafna Sur President. Sinjuri, membri tal-Parlament. Jena nishtiq nirringrazzjakom tal-li stidintuna għaw biex nippreżentaw il-ħidma tal-Kumitat Konsultattiv fuq il-Konvenzjoni 108 tal-Kunsil tal-Europa fuq il-Data Protection, mod partikolari sabiex iksir il-modernizzazzjoni ta' din il-konvenzjoni. L-ewwel net jiena ngħid li dawn huma attivatajiet essenzjali għal ħarsin u l-promozzjoni ta' drittijiet u l-libertajiet fundamentali b'mod partikolari id-dritt li wieħed ikollu eh, ħajja personali rispettata. Hemm ċertu kwistjonijiet li huma eh, friskju dwar id-drittijiet tal-bniedem waqt il-proċessar tad-dejta personali, ġew adottati żewġ riżoluzzjonijiet u mbagħad ħassejna li kien hemm bżonn li dawn ir-riżoluzzjonijiet jiġu mibdula f'konvenzjoni, konvenzjoni 108. U din ingħatat lill-Istati Membri għal firma u ġiet irratifikat minn 45 mis-47 membru tal kunsill tal-Ewropa U fl-2013 kam pajjiżi li mhumiex membri tal-Kunsil tal-Ewropa iffirmawa jew naqdu magħha. Il-Marokk u l-Mauritius per eżempju jinsabu f'dan il-proċess u hemm stati oħra li qalu li huma interessati f'din il-konvenzjoni. Nixtieq nfakkarkom li bħal konvenzjoni fuq il-ċiberkriminalità, il-konvenzjoni 108 hija konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa li hija miftuħa għal ratifika minn pajjiżi terzi Dan huwa strument legali vinkolanti U tista' taħdem ukoll anke jekk ikun hemm ma jkunx hemm eh, konvenzjoni dinija. Dan jista' jkun vantaġġ għal mod ta' kif nistgħu nadottaw deċiżjoni fil-qafas legali Ewropew. Dan it-tekst huwa tekst ta' referenza għal numru ta' teksts internazzjonali nibdew bid-direttiva 95/46 tal-Unjoni Ewropea li huwa żvilupp addizzjonali tal-prinċipji u jgħid fil-preambolu li qed tespandi il-preċetti tal-konvenzjoni. Dan it-tekst huwa abbozzat mod sempliċi eh, għaw approċ neutru għal dik li hija teknoloġija u jżomm in-neutralità u jippermetti li jkun hemm aġġustament skont l-evoluzzjoni teknoloġika mingħajr ma naqsu il-livell ta' ħarsien. Fuq livell orizzontali kopri il trattament awtomatiku tad data fis-settur privat u anka dak pubbliku, inkluż fil-qasam tal-pulizija, is-sistema tal-ġustizzja u s-servizzi tal-informazzjoni. U bħalma tafu, din il-konvenzjoni trid tiġi aġġornata Il-ħidma bdiet ah, uffiċjalment fit-tielet anniversarju tal-firma tal-Konvenzjoni 108 li ġiet iċċelebrata fis-sitt ġurnata tal-ħarsin tad-dejta ġifiri 28 ta' jannar tal-2011 għawek fi Brussell. Umbat nata mandat lill kunsill Amministrattiv tal kunsill tal-Europa u il-Kumitat Konsultattiv li nirrappreżenta jiena beda l-ħidma tiegħu biex jadatta l-konvenzjoni. Il-ħidma bdiet eh, skont konsultazzjoni pubblika eh, estensiva li tippermetti li kunem dan il-qafas u fit-30 plenarja tal-Kumitat fl-2012 ġi adottat abbozz ta' tekst. Palissa hemm kumitat ad hoc fuq il-ħarsin tad-data li huwa mmexxi mill-ministri sabiex jizviluppa il-ħidma biex jizviluppaw protokoll biex jemendaw il-konvenzjoni u din il kumitat u kumitat diġal ta' btej. U suppost dal-waqt konkludi l-ħidma tiegħu tul it-tielet u l-aħħar laqa tiegħu li ħassir fil-bidu ta' Diċembru. L-abbozz tal-emendi irridu jwiġbu għal bżonnijiet ta' rekwiziti tal-modernizzazzjoni. Iżda il-ħarsin personali dwar eh, l-evoluzzjoni teknoloġika f'dan il-qasam jippermettilhom li jihdu fidejhom l-użu li sir mid-dejta tagħhom. Issa aspett ieħor fundamentali huwa li il-konvenzjoni nagħmluha kredibbli 100% hemm bżonn li konna il-mezzi li fil-ġejjin nassiguraw li kandidat għal sħubija jissodisfa ir-rekwiżiti kollha li huma iffissati f'din il-konvenzjoni wkoll. Din il-kondizjoni sine qua non għal sim ta' data kif ukoll għal ċirkolazzjoni ħinsa tal-informazzjoni. Hemm bżonn nassiguraw konsistenza u kompatibilità mal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll hemm bżonn li nerġgħu insaħħu fuq il-natura universali u miftuħa ta' din il-konvenzjoni. Mela, taqsira taqsira tal-proġett. L-għanijiet li nsibu fl-artiklu wieħed huwa nipromovu modi ta' kif nenfasizzaw l-għan tal-konvenzjoni ġbir niggarantixxu għal persuni naturali kollha tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il posta residenza tagħhom li jkollhom id-dritt għal ħarsien tad-dejta personali tagħhom. Ġbiri sabiex nassiguraw li id-drittijiet u libertajiet fundamentali tagħhom ukoll jiġu imħarsa ġbiri id-dritt tal privatezza u ugwaljanza fit-trattament tad-dejta personali tagħhom. Dan ma jaħloqx ġerarkija ta' drittijiet imma nkunu qegħdin infakru li id-data personali taffettwa drittijiet u libertajiet oħra għalek id-data protection, il-ħarsin ta' data, tinvolvi dawk il-libertajiet u dawk id-drittijiet u koll. Dan il-proġett għandu bħala lan tiegħu il-firxa sħiħa ta' trattament tal-data personali kemm jekk hija awtomatika jew le. <coughs> privé et public, y compris la police, la justice, l'armée et... Iġbi dejjem ħajkun hemm approċċ ġenerali li kopri s-setturi pubbliċi u privati, inklusi servizzi tal-intelligence. Di mhux ħatibqa' taqplika għal data personali tiġi ġestita għal raġunijiet ta' trattament domestiku tal-data. Fl-artiklu 2 huwa possibbli l partijiet involuti jagħmlu stqarrija li tindika li ċertu forum ta' trattament ma jaqgħux taħt l-ambitu ta' din il-konvenzjoni u din il-possibilità li qed tinħalla fidejn il-partijiet involuti m'għandix tiġi interpretata sabiex tippermetti li jkun hemm ħafna riservi, anzi, dak iż-żmien aħna eh, rajnija mod ta' waiver li npoġġu ċertu affarijiet li ma jqgħux taħt il-ħarsin tad-data imma li f'sitwazzjoni partikolari iva. Għalhekk aħna kkunsidrajna li ma jistax ikonna oġġezzjonijiet kostanti. aħna qegħdin nistennew li din il-possibilità titneħħa. Iġbir ta' dawn l-istqarrijiet li kienu ikkonsidrati bħala possibbli fl-1980-iet. Il-konvenzjoni fl-artiklu 4 tiddeskrivi kif il-partijiet kollha jieħdu il-miżuri kollha neċessarji sabiex jimplementaw il-miżuri tal-konvenzjoni u din xi ħaġa li issir mhux aktar tard minn meta il-konvenzjoni tidħol fis-seħħ. U wieħed mill-ikbar sforzi ta' bħalissa huwa li m'hemmx ispezzjoni li tara jekk dawn il-miżuri verament ġewx implementati jew le u jekk humiex effettivi. fil huwa mistenni li aħna nitolbu li dawn il-miżuri jittieħdu qabel ma tiġi ratifikata il-konvenzjoni. U kandidata għal sħubija jrid juri li il-miżuri ġew implementati u li fil-fatt huma effettivi. Issa dwar il-prinċipji bażiċi Daw ma nsibhomx mhux biss fl-artiklu 5 dwar il-bona fede, il-preċiżjoni, il-proporzjonalità u kwestjoni oħra, dawn il-prinċipju ma konsidrati huma biżejjed biex ikopru situazzjonijiet kollha li għandu x'jaqsmu għaż-żamma jew mal-ġestjoni tal-data personali. Aħna qegħdin nistennew li nsaħħu it-tekst billi nżidu l-prinċipju tal-proporzjonalità fl-artiklu 5, eh, paragrafu ċe, għaliex dan jaffettwa id-data b'mod speċifiku u mhux biss il-ġestjoni tad-data. Il-prinċipju tal-proporzjonalità għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tad-data wkoll, mod partikolari l-għażla ta' mezzi u metodi għal proċessar tad-data u din trid tkun valida fil-stadji kollha tal-proċessar tad-data. Għalhekk aħna nipproponu li nżidu il-prinċipju tal-proporzjonalità kif ukoll il-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data, iġifieri il-ġbir tad-data u l-proċessi jrid ikun illimitat għal dik id-data strettament neċessarja. Bħalissa, aħna maħna qegħdin nsibu l-ebda motivazzjoni li tiġġustifika li proċessar, ngħidu biss li li proċessar irid isir b'mod leġittimu. Aħna naħsbu li l-kondizjonijiet tal-leġittimità jridu jiġu introdotti, ġifiri il-persuna li tkun involuta ċitat il-kunsens, jew inkella każijiet fejn il-proċessar huwa ibbażat fuq reġuni leġittima oħra li tkun stabilita permezz tal-liġi. Hemm bżonn li niggarantixxu l-flessibilità ta' dan il-konvenzjoni b'mod ġenerali. Iżda dan il-lingwaġġ ikunu qegħdin inkopru il-każijiet kollha u r-raġunijiet kollha li bħalissa huma bbażati fuq artiklu 7 ta' direttiva Ewropea fuq din il-kwistjoni. Issa dwar id-data sensittiva, il-prinċipju ta' proibizzjoni meta ma jkunx hemm biżejjed garanzija għal ħarsin tagħhom, din hija xi ħaġa li hija miżmuma. Aħna speċifikajna dawk il-garanziji li jridu jingħataw. Hemm ir-riskju li id-data sensittiva tista tintuża biex tagħmel ħsara lil drittijiet fundamentali tal-persuni involuti ġri jkun hemm diskriminazzjoni, hemm lista ta' data sensittiva u din tinkludi data ġenetika u biometrika u hemm distinzjoni li ssir bej data li hija sensittiva fin-natura tagħha bħal dik ġenetika u dik li ssir sensittiva minħabba l-mod kif tintuża bħal dawk li jikxfu l-oriġini razzjali u jkella l-opinjoni politika ta' persuna. Aħna niproponu li nintroduċu ir-rekwizit li il-ksur ta' data titħabbar. Iġviri, kwalunkwe ksur li jista' jwassal għal ħsara serja għad drittijiet fundamentali tal-persuni involuti ċit titħabbar. Aħna introduċejna b'mod espress ukoll ir-rekwiżit li jkun hemm garanzija ta' trasparenza tal-proċessar tad-data. U dan b'informazzjoni minima li tiġi imotija. U din hija identika għal dik li insibu bħalissa fil-qafas tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Issa dwar id-drittijiet tal-persuni involuti, dawn ukoll huma imsaħħa biex nippermettu li n-nies ikollhom kontroll fuq il-mod kif tiġi ġessita id-dejta tagħhom ġifier ikun hemm rispett tad-dinjità umana u ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Għandna lista ta' dejta li ġiet tintbat lil persuna involuta u kif iridu jiġu informati dwar minn fejn ġiet id-dejta, il-mod kif tinżamm id-dejta u il-persuni kollom id-dritt li jiksbu informazzjoni dwar il-mod ta' kif qed tiġi proċessata d-dejta tagħhom. L-interpreti disponibli sal-lofsinar u nofs biss eh, għal-daqstant forsi tista' tqassar ftit għax nixtiequ eh, hemm ħames persuni li jixtiequ jagħmlu lek xi mistoqsijiet u hemm xi kollegi wkoll li jistennew apposta biex jagħmlu lek il-mistoqsijiet. Uh, u aħjar għalik ukoll biex li konna dibattitu qasir. Grazie. Mela allora nista' nagħmlilkom ngħidilkom tmorru fuq test bil-miktub biex li tispjega l-metodu uh, u mod partikolari aħna introduċejna anki l-istrument tal-evaluazzjoni tal-riskju fuq dak li għandu xaqsam ma' drittijiet fundamentali. Fuq dak li għandu xaqsam ma' flussi trasconfinali, il-reġim huwa simili għal dak li hemm fir-riġi Ewropea, però mxi differenzi. Hawnhekk aħna żammejna il-qafas legali eh, tal-Unjoni Ewropea U pervedajna u kol xi eccezzjonijiet li jistaw nistaw nsibu fil-protokoll attuali addizjonali. Uh, Kwestjoni oħra hija l-autoritajiet ta' infurzar li huma inklużi fi protokoll ulterjuri għal konvenzjoni seħħu il-kompetenzi u seta tal-autoritajiet eh, responsabli mid data protection u anki rabta bejn dawn l-autoritajiet u dawk tal-infurzar. U il-Komitat fuq il-Konvenzjoni u koll eh, eh, eh, se jkollu setat iktar wiesa anki kemm qabel l-applikazzjoni u biex implementaw anki mekkanizmu biex jipermettu evalwazzjoni periodika tal-kondizjonijiet ta' prej ta' ta', ta protezzjoni ta' data fost il-firmatari. Il mela, eh, konklużjoni, b'din il-modernizzazzjoni il-konvenzjoni ħatkun iktar koerenti mal-liġi Ewropea u l-effettività se tissaħħaħ għax se jkun hemm mekkaniżmu biex wieħed jiverifika il-konformità mal-drittijiet u anki evalwazzjonijiet tal-implementazzjoni. Barra minn hekk, Il-konvenzjoni se kolla ruol importanti ħafna fuq il-dritt universali għal protezzjoni ta' data tal protezzjoni ta' data. U se toffri wkoll il-pajjiżi terzi opportunità ulterjuri ta' arfin ta' eh, konformità. Din hija dikjarazzjoni ċara ta' drittijiet fondamentali u libertajiet fondamentali tagħna aħna ma nixtiqux namlu uh, sorveljanza ta' massa ta' data u dan huwa importanti li ninfurzaw dina il-data protection fl-Europa u fid-dinja. Il din il-konvenzjoni modernizzata miftuħa d-dinja kollha huwa pass ulterjuri f'dan għal dan lan. Nixtieq anki nisħaq fuq l-importanza li aħna nikkompletaw dan din il-ħidma ta' adattament. Il-Kumitat eh, temmiet il-ħidma tagħha xi sentejn ilu wara li kellna nwaqfu u imorru iktar bil-mod biex nadattaw ruħna għal affas legali tal-Unjoni Ewropea. Sentejn ilu negozjati fil-Brussell ma kienu għadhom ma, ma spiċċawx u huwa diffiċli li nisinkronizzaw il-qafas legali ta' żewġ organizzazzjonijiet ma nistawx inkomplu ndewmu eh, biex ikunem konverġenza fil-qafas legali Ewropew. Il-konvenzjoni hija bażi għall-Unjoni Ewropea. U kif nistaw dawn iż-żewġ oqsfa se jkunu f'konflitt meta aħna nixtiequ li jkun konverġenza u komplementarjetà bejn dawn iż-żewġ strumenti. L-indewmu test u l-modernizzazzjoni tal-konvenzjoni se timmina kwalunkwe politika ta' promozjoni tal-konvenzjoni li anki appoġġata mill-Kommissjoni Ewropea. U dina qed tiskoraġġa illi il-pajjiżi terzi jirratifikaw e, e, il-konvenzjoni. I Dispjaċin li qed naġlek imma aħna e, tallimna ħafna mill-Kunsil tal-Ewropa u ma rridx nitlef iktar membri imħabba fi programmazzjoni sbagliata u nixtieq li l-membri jagħmlu lek xi mistoqsimiet. Sofi, eh, tixtieq tagħmel kontribuzzjoni qasira wkoll u d-dokumenti ġewum mqasmin. Sofi, grazzi President. Se nitkellem fil qosar ħafna jina kelli prezentazzjoni li suppost kella d xar minuti sena mela f'żewġ minuti. Il-punti principali, l ewwel punt kien l-appoċ ġenerali għal konvenzjoni 108 eh, Eh, li kienet iktar attiva reċentiment u dan xtaqt najdu. Ewa importanti naħseb ah, li l-Unjoni Ewropea eh, eh, illi ikonem il-sħubija tal-Unjoni Ewropea. Nishtiq anki nisħaq fuq similaritajiet u rabtiet għawjien bejn il-Konvenzjoni 108 u l-qafas tal-Unjoni Ewropea u dan huwa dokument tal-grupp ta' ħidma tal-1998 eh, illi adotta eh, l evaluazzjoni tal-adekwatezza u dan il-dokument għal-daqstant li għati definizjoni ta' protezzjoni adegwata. Il-prinċipi huma il-prinċipi ta' konvenzjoni u tal-konvenzjoni u hemm kapitolu eh, partikolari li għandu jkun hemm preżunzjoni ta' adekwatezza mal-konvenzjoni 108 u skont il-kondizjonijiet. U l-kondizjonijiet minn dak iż-żmien eh, ġew trattati fil-protokoll. Eh, punt ieħor importanti fil-preambolu ta' direttiva attuali għanna sinjal ċar illi direttiva edha tamplifika il-konvenzjoni 108. Din hija ħaġa li għandha tkun prezenti fil-abbozz eh, ta' regolament u għandu jkun għandu jkun ċar u anki il-fatt il il-konvenzjoni 108 u test ġenerali. U mbagħad għandna eh, l-artikolu 11 tal-estensjoni tal-protezzjoni u din l-estensjoni hija propju tirigwarda propju dan il-punt. Fu il-bozz ta' regolament dan huwa punt importanti fil-approċ ġenerali parzjali tal-Kunsil tal-Kapitolu 5 eh, fuq it-trasferimenti u deċiżjoni adegwata fuq il-lista ta' punti li għandhom jiġi kon, eh, konsiderati il-fatt li il-parti u l-organizzazzjoni internazjonali eh, effirmat eh, ftehim internazjonali huwa wieħed minn dawn elementi, imma fl-artikoli 41 ċemm hemm l-ebda definizzjoni. Hawnhekk il-Kunsill fil-proposta għal premessa 81 A qed tagħmel referenza espressa għal din il-konvenzjoni. Din hija ħaġa fondamentali għandna bżonna assolutament. U jina xtaqt ukoll mm, nitkellem fuq il-xogħol tal-Kumitat tal-Konvenzjoni 108 eh, aħna qed naħdmu fuq il-proċessar ta' data fis-settur tal-Pulizija, qed naħdmu anki fuq il-skambju ta' data finanzjarja. F'Ġunju adottajna opinjoni fuq il-standards globali tal-OECD fuq l-iskambju automatiku tal-informazzjoni għal raġunijiet ta' taxxa u qed naħdmu anki fuq id-data medikali eh, nixtieq ngħid l-Unjoni Ewropea kollha kemm qiegħda tosserva il-komitat tagħna u dana e, jippermetti anki li kull e, istituzzjoni tista' tiġi Strasburgu u taħdem magħna intkom e, tistgħu tiġu meta tridu u taħdmu magħna. Dana mhuwiex biss fil-kumitat imma il-kumitat qed jimxi mill-qrib waħda huwa fuq il-kumitat ta' ċiberkriminalità fuq l-artiklu tal-flussi tal-data transkonfinali u l-aħra fuq il-governanza tal-internet. Naħseb li dan huwa kull ma xtaqt ngħid anki jekk eh, qasart il-preżentazzjoni. Grazzi ħafna, Sofi. Issa għanna dawn il kellim li qed issemmi. Anyone else would like to speak? Hemm xi ħadd li xtieq jitkellem. Grazzi tal-pazjenza, grazzi anki tal-interpreti li sejdu daqsxejn iktar minn nofsija. Grazzi ħafna President, l-ewwel kellim. U grazzi u kol tal-prezentazzjoni qasira. Jien naħseb li l-konvenzjoni hija strument importanti ħafna u għandna niftakru illi għanna bżon ta' koezjoni bejn il-ħidma tagħna fl-Unjoni Ewropea u il-ħidma fil-konvenzjoni, għax il-konvenzjoni hija importanti anke għal dawk il-pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea għal daqstant eh, u appunta referenza importanti ħafna għal dawn il-pajizi. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel net fil-proġett hemm anki obbligu li ninformaw fuq kull ksur ta' sikurezza, però hemm anki limitazzjonijiet importanti li ġew introdotti. Tista' tispjega x'loġika, x'inija loġika ta' dan ikun ħażin għal protezzjoni ta' data jekk ikun hemm jekk il-limiti ta' informazzjoni ikunu wis. Umbat mistoqsija oħra, ah, mistoqsijiet fuq il-orti ta' ġustizzja, eh, jekk fuq kwestjoni ta' Spanja, jekk intkom eh, Eh, il-Google kontra Spanja. Eh, eh, anki il-kwestjoni tal-libertà tal-espressjoni. Hija importanti ħafna, hija interessanti. Dina il-mistoqsija, forsi din tista' tirrispondija fl-aħħar. Il-kelima li tmiss, Iva, grazie President. Grazie tal-prezentazzjoni. Għandi mistoqsija fuq il-kwistjoni tal-konsens espliċitu. Il-abbozz tal-Konvenzjoni 108 tipprevedi illi trattament tad data jista jisir biss jekk il-persuna interessata adattati konsens speċifikament, liberament u b'mod infermat jew hemmx bażi oħra definita mill-liġi il partit tal-Komissjoni qablu fuq il-bżon ta' konsens espliċitu l-iktar limitat possibbli kif huwa uh, fil-riforma leġislativa uh, tal-protezzjoni ta tad-data. Umbat hemm il-kwestjoni tal- uh, tal-pedament leġittimu biex jiġi autorizzati trattament tal eh, ta' data personali mingħajr konsens espliċitu. Ma din il-possibilità mhux qed riskja illi eh, ikun eh, hemm abużi għal daqstant indajfu il-protezzjoni ta' data personali bekk. Grazzi. Birgit. Jan. Grazzi President. U grazzi u koll Sur Walter u l-Signora Krosni tal-prezentazzjoniet li tawna. l onet jena għandi komment ċoħe illi fċertu punt aħna se jkonna bżon anki il-kooperazzjoni tal-Kommissjoni, għax huma qed jinnegozjaw fisimna u nixtieq illi anki huma jirrapportaw lilna fuq il-negozjati, fuq il-situazzjoni attuali fin-negozjati. Jena naqbel mal-kommenti ta' Surbuni fuq ir ruol tal-Konvenzjoni 108 u anki mal-kommenti tiegħek u naqbel ukoll illi għal-negozjati futuri rridu ninkludu wkoll il referenza tal-promozzjoni eh, tal-Konvenzjoni fuq il eh, afas ta' regolamentazzjoni aħjar u dana namluħ bħala rapporter tal uh, Data Protection l Europea naħseb illi meta nqablu għamal 2012 għanna approċ koerenti ħafna u aħna nkunu aħna nipreferixu li dan jibqa' hekk u dana se jiġi adottat meta jasal iż-żmien għax bekk eh, sinċerament eh, eh, huwa faċli u biex ngħid il-verità ikun komplikat jekk dawk issa li jixtiequ li jkun hemm impatt fuq l-elaborazzjoni ulterjuri tal-qafas tal-protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni Ewropea jippruvaw jużaw il-konvenzjoni biex iġibu ideat oħrajn e, u bekk ikun diffiċli ħafna mbagħad li aħna nkunu nistgħu nagħmlu follow-up għal daqstant adozzjoni ta' malajr mingħajr bidliet e, tkun idea tajba. U mod ġenerali nixtieq ngħid għal darba oħra wkoll illi jiena naħseb illi hemm bżonn naħdmu fuq l-ulterjuri promozzjoni tal-konvenzjoni għandu jkun hemm iktar stati E, li applikawa u li għandhom jiġu inklużi f'dan il-qafas legali. U għanna rridu namlu l-parti tagħna. Grazzi ħafna jan għax huwa il-rapporter tar regolamentu tur qed juri kemm importanti ir-rabta. E Tista tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet sadattantu u tamel xi kummenti bħala konklużjoni fuq relazzjoni attwali u mbagħad nista' nistaqsi jekk Sofi wkoll tista' tagħmel xi kummenti ta' konklużjoni. L-ewwel inti. Grazzi. Mela fuq dak li għandu xaqsam maksur tad-dejta. Aħna diġà diskutejniha di fi Strasburgu. Aħna naħsbu illi barridux aħna eh, imorru li lem wis biex hemm anki ksur minuri li m'għandhom lebda riskju. U importanti li nikkonċentraw ruħna fuq dawk li ksur li eh, jippreżentaw riskju għad drittijiet fondamentali u għad libertajiet fondamentali. Umbat eh, anki illi l-komunikazzjoni għandha tenata anki l-autoritajiet ta' protezzjoni ta' data illi u ma jistaw jitolbu l-dawk responsabli ta' trattament tal-proċessar e, e, e, li jinformaw l persuni jekkun neċessarju u dan responsabli tal-proċessar jista' jagħmlu anki spontanjament dan, il-pass. Umbat fuq il-dritt għal għal biex jintesa ma mx għalfejn niktbuħ dana esplicitament għax hemm eh, miżuri oħrajn bħal eh, dewmin ta' zamma id-dritt li tikkanċella d-dejta u aħna eh, ħsibna li b'dawn il-miżuri aħna konna din niksbu l-lanijiet ta' dritt ta' ta' t-nessija. Anki l-kas ta' Google fil-fat dejjem hemm Eh, pa, pa dejjem hemm triq lejn il-libertà ta' opinjoni u rridu infittxuha din għal possibilità ta' ċerti eċċezzjonijiet ta' xi miżuri tal-konvenzjoni mod partikolari għad dritt eh, ta' kanċellazzjoni ta' data u dan huwa possibbli meta ikun hemm taddida għal libertà ta' opinjoni. U infatti hemm ġurisprudenza sinifikativa mill-Orti eh, Ewropea ta' Drittijiet Fondamentali illi tatina kriteri li għandhom jiġu applikati f'dan il-każ. Meta niġu mat fuq il-kunsens, din hija kwistjoni li għadha ma ġiex deċiża b'mod definitiv. U dan wieħed mill-punti ehm, illi il kunsilla għatri jagħmel eh, deċiżjonijiet fuq Il-konsens attualment jista' jkun espliċitu jew mingħajr dubju dan huma l klima twali e, hekk għandu jkun miktub fit-test aħna ma ddeċidinix li ma minn dawn iż-żewġ definizzjonijiet se nadattaw fil-laqal imiss. Imbagħad fuq il-flessibilità huwa veru li hemm ċerta riskju hawnhekk imma il-konvenzjoni e, fin-natura tagħha Ija, test, test ġeneralizzat ma nistawx, ma jistax ikonna żewġ eh, bazijiet differenti għal konsens jew anke għal liġijiet illi jiddefinixxu eh, eh, l-bażijiet l-oħrajn leġittimi eh, l-artiklu 7 tal-Konvenzjoni 108 tal- imma anki motivi leġittimi oħrajn illi insibu f'xi rakkomandazzjoni oħra tal kunsill tal-Ewropa. Jiena naqbel ma dak li għal Albrecht Eh, huwa uh, essenzjali assolutament li namlu sforz biex il-konvenzjoni tiġi promossa li lem il-Kunsil tal-Europa eh, għall-Europa aktar wisa un li ninkludu anki eh, stati oħrajn għax hemm għan illi anki stati barra mill kunsil tal-Europa li għadhom mumiex eh, ma għadhom ma ratifikawx il-konvenzjoni. U dan huwa wieħed mill-kompiti eh, l-iktar urġenti tagħna illi nistidnu l-istati li mhumiex titolari li għadhom ma firmawx firmatari illi jiffirmaw. Grazzi. Jena mux sena għot nidħol fil-mistoqsijiet kolla fuq il-kas tal-Google eh, u fuq il-Kunsil tal-Europa u nishtiq nireferi anki għal Orti Ewropea ta' drittijiet tal-bnidem, id-drittijiet tal-ħajja privata u l-espressjoni libertà ta' espressjoni eh, da deġaġi diskussu deċiżjonijiet fuq dal-argument għal ħafna żmien illi eh, elabra xi kriteri li jistgħu jkunu utli f'ċerti każijiet, mhux kollha ma f'xi ħut minnhom. Pereżempju bħal definizzjoni tal-persuna pubblika din hija ħaġa illi hemm komplementarjetà kbira bejn dak li qed isir fi Strasburgu u mhux biss il-komplementarjetà ma anke l koerenza e, l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni ta' diritti tal midem hija anke essenzjali. Grazzi Sofia, konċiża ħafna, grazzi ħafna irrit nerġanajt li l-Konvenzjoni 108 importanti ħafna u l-Kunsil tal-Europa u importanti ħafna lina u koll. Nirringrazzja dal kollegi li baqa biex jistaqsa u mistoqsijiet u jibqa anki biex jisimaw u grazzi anki l-ospiti Sur Walter Signora Crosli essa il-laqa sospiża sa' tlieta. Grazzi kollegi. Uh, very good,